Even though it's very nice to see you chatting with each other. Għal-kem wasabih li narakom titkelmu fl-imkien. Wasal il-ħin illi nibdew naħdmu dal-ħodu kom lura wara l-votazzjoni u nilqawkom l petizjonanti Issa, il test bil-miktub li ser taraw fuq l-screens huwa l-istess bħat test mitkellem l-interpreti qaluli illi ser jinterpretaw mingħajr sinkronizzazzjoni mal-video għaliex hemm il-mużika u di deċiżjoni tieħdet b'rispett lejn il petizjonanti li vjaġġaw sa Brussell. Naħseb nistgħu nibdew bil-petizzjoni 2563 fuq il- Nilqaw lill petizzjonant naddulu l-kelma għal ħames minuti. Mikrofonu għal kelma. Ah, Buenos días. Kiero agradecer al comité. Nada tajba, nishtiq ringrazzja l-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-li laqa talba tagħna li tinħoloq eh, organizzazzjoni eh, dwar l-ilmenti fuq abbużi bankari. Nixtieq nirringrazzja ċittadini kollha li appoġġaw eh, din it-talba eh, permezz ta' kampanja ta' ġbir ta' firem. Il-petizzjoni tagħna għandha tliet onijiet titjib ta' sistema finanzjarju sabiex ikun aktar trasparenti, nidefendu d-drittijiet tal-konsumaturi u nevitaw il-kollas tal-rati tal-ġustizzja. tal rati tal ġustizzja Fl-2015 f'dan il-Parlament aħna tlabna l-eliminazzjoni tal-klawżola bażi u ipotekarja kif ukoll li natu lura dak li ġie mġbur ħażin. U anka jekk il-Komissjoni qablet ma' din il- um, u għal-kem din intlaqat uh, ma kienieċ effettiva. u fil-faġġi stabilit li l-bane u mal-banek li jiddeċidu jekk għandhom jagħtu lura il-flus li nġabru mm, mhux mod eh, eh, leċitu jew le. U dan fisser li il-bank għamel dak li kellu jagħmel. U meta eh, fil-fatt ħalsu ma ħalsux l-ammont korrett. Kien hemm segwiment ta' dawn il klawzuli u meta eh, għajjimna dan il-punt il-banek qalu li dinja kompetenza tagħhom. Hija paradoss li l-Bank ta' Spanja jista' jippermetti um, situazzjoni li li, li, li tagħmel sanzjoni fuq il-ċittadini ma mhux fuq il-banek. U skont il-Kunsill Ġenerali tas setta Ġudizzjarji hemm aktar minn 200.000 talba għal dawn il-klawżoli. U 17.000 sentenza kienu favur iċ-ċittadini. Imma apparti minn din il-klawżola, kien hemm 30 klawżola oħra abbużivi u prassi ħżina li għadhom qed jiġu applikati bil-arfin tal-Bank ta' Spanja U sa dan il-moment għadu ma ġi eh, applikat l-ebda sanzjoni, ġiet applikata l-ebda sanzjoni. Apparti din il-klawzula l-ispejjeż kollha u l-kwistjonijiet kollha tal-self fuq id-dar fejn hemm il-kumitat ta' studju, il-kumitat ta' kanċellazzjoni antiċipata, il-ħlas tal-ammonti l-ispejjeż tan-nutara, l-ispejjeż tal-proprjetà, taxxi, eċetera, eċetera. Dawn huma kollha li qed jollew. M'hemm sistema ta' tafija tal- tal-ħlas, tal tal-self. ta' lista tal-interessi, il-klawzola tal-interessi fuq id-dar, ir renunċja għal benefiċ ta' il-klawzola tal-insedjament anticipat, il-klawzola tal- eh, li taqleb il-propieta għal xaħġa professjonali, il-klawzola jekk jgħaf il-kreditu, il-nuqqas tal-lajnuna tal-notar, il-klawzola ta' sottomissjoni u rinnuċċa tal-posti jew stess. U bħala ċertu prassi bankarji situazzjonijiet ta' ipoteki u l-likudazzjoni mhux korretta ta' devoluzzjoni ta' din il-klawzola. Mandomx ikunu il-rati tal-ġustizja jisolvu dawn il-kwistjonijiet għaliex ċittadina li jires u kas il-korti ifisser spejjeż ekonomiċi u l-ħin, apart il-ħin eh, biex wieħed isolvi din il-kwistjoni. U il-kolas li dan qed joħloq fil-rati għalhekk din tista' tkun sitwazzjoni gravi ħafna għalhekk aħna naħsbu li huma s-setat pubbliċi li għandhom issolvu permezz ta' liġijiet ċari u sistemi effikaċi ta' kontroll u supervizjoni dawn il-kwistjonijiet għalek aħna nixtiequ nitolbukom li tevalwaw il-possibilità li jinħoloq organizmu li jissolvi b'mod vinkolanti l-elementi ta' ċittadini meta faċċati ma' abbużi bankari. U iżjed importanti minn hekk nixtieq nitolobkom salvataġġ ieħor. Dan il-każ mhux eh, salvataġġ finanzjarju ma salvaw il-fiduċa ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Thank you very much. Gracias a vuestra apoyo la petición tribunales y las instituciones europeas la banca tiene que devolver los importes cobrados indebidamente por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas. El vídeo. Mela, eh, grazzi għal petizzjoni ta'kom, il-rati u l-istituzzjoni Ewropej, il-bank ċittati l-ura l-ammonti li ittieħdu mod ħażin permezz tal-applikazzjoni ta' klawzola bazi abuziva. Iżda, hemm ċertu dubi. Kemm għandhom jagħtu? Kif tiġi kalkulata? trid tiġi aċċettata l-proposta tal-bank, ir-realtà hija li kull bank qed jagħmel dawn lotijiet dawn ir-rendimenti lura skont il-kriterji tagħhom stess, ħadd m'għandu obbligu fuqhom ma jkorrispondux mal-ammonti li verament għandhom jingħatu u l-żbalji li qed jagħmlu l-banek li ma jħarsux l-interessi indemnizzanti, ma japplikawx l-interess eh, tal-post. tal post dan ifisser aktar minn 50% tal-ammont li għandu jingħata lura. Għalfejn m'hemmx entità li tirregola li tissolvi b'mod vinkolanti dawn l menti ta' ċittadini. That's a very informative video. Un video verament informativ. Xtaqt li kiku l-videos kolla ikunu ek Grazzi ħafna lill-petizzjonant issa ngħaddi l-kelma li rappreżentant tal-Kummissjoni Robert Mattiak. Uh, thank you, Chair. Thank you very much. Um, and thank you also to the... To... Grazie ħafna, Signor President, grazie u koll il-petizjonanti għal-prezentazzjoni. Il-rimbors tal l-ammonti kollha li tħalsu għabbażi ta' klawżoli ġusti hija xi ħaġa illi taffetwa lil ħafna konsumaturi iva u probabilment huwa minnu illi illi dil kwistjoni għadha mhix risolta sissa mill-perspettiva tagħna ma nistgħux nikkommentaw fuq xi dak li l-banek irridu jħallsu lura lill konsumaturi però huwa ċar li l-konsumaturi huma eh, minn titolati għal rimbors abbaw dawn il ta' dawn il-klawżoli inġusti importanti wkoll li nirrikonoxxu illi il-mekkaniżmu ta' rimbors wassal għal soluzzjonijiet bejn il-banek u l-konsumaturi f'dan il-bank. Kien hemm iktar minn 500 każ li kopru 2.3 biljun euro din hija għabbażi ta' informazzjoni disponibbli b'mod pubbliku fl-istess ħin huwa minnu wkoll illi f'ħafna każijiet ma kienx hemm soluzzjoni u l-banek irrifjutaw li ħalsu lura l-ammonti żejda li tħallsu. Id-diffikultà prinċipali jidher li hi illi taħt il-kazistika eh, tal-rati Spanjoli Jajdu illi il-banek kienu konformi mar rekwiżiti ta' trasparenza illi l-konsumaturi ma jaqbrux magħha. Din hija kwistjoni li tiġi interessata mill-qorti skont iċ-ċirkustanza tal-każ. Id-direttiva ta' termini inġusti tal-kuntratt tajt illi dawn it-termini inġusti mhumiex vinkolanti u dan jimplika wkoll bħalma qalet il-Qorti tal-Ġustizzja illi eh, hemm illi l-klijenti huma intitolati għal rimbors. Ir-rimbors irid ikun xieraq u irrid ikun hemm possibilità ta' rikors dawn huma kawżi fil-qorti. Wieħed jrid jirrikonoxxi li hemm ċertu limitu għall konsumaturi, però f'termini ta' liġi kontrattwali Din hija l-proċedura normali barra minn hekk taħt il-liġi tal-Unjoni hemm direttiva dwar soluzzjoni ta' tilwim alternattiva. U taħt din id-direttiva l-istati membri jridu jiżguraw li l-konsumaturi ma jistewx irresqu tilwim ma' korp alternattiv ADR. U taħt dawn is-servizzi finanzjarji Spanja ma identifikax dan il-korp il ħunta Nazzjonal de Konsumo. Però d-direttiva tħallija fidejn l-Istati membri sabiex jiddeċidu jekk il-mekkanizmu ta' ta' soluzzjoni ta' tilwim alternativ għandu xikun obbligatorju jew volontarju. Iġifiri, dawn il-mekkanizmi li ġi waqfa kif qed titlob il-petizzjoni jista' jkun tajjeb għax jista' jkun hemm soluzzjoni ta' aktar każijiet, però fl-istess ħin irridu wkoll niftakru illi id-direttiva il Anzi, id-direttivi mhumiex vinkolanti jidher li spiċċa l-ħin. U għamminnu wkoll illi ħafna til tilwemiet għadhom pendenti quddiem il-qrati Spanjoli minħabba eh, termini kontratwali inġusti kien hemm ħafna wkoll każijiet il tres dim il-Qorti tal-Ġustizzja li qed sentenzi fuq xi kawżi u qed nistennew sentenzi oħra fil xhur li ġejjin. Dan huwa kollu min-naħa tal-Kummissjoni brabta wkoll mal kas ta' ksur li għaddej. Dan huwa dak li għandu x'jaqsam mal-floor clauses u jekk meħtiex nikkuntattjaw l-awtorità Spanjola mġdi. Interessanti li dal-ħodu nisamaw lil xi ħadd li huwa xi ftit filosofiku mhux spiss Mur spiss tiġri iżda tajjeb meta tiġri. Issa niftaħ il-kelma l-kollegi. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja għal kummissjoni għal din ir-riflessjoni stimulanti. Jiena nixtieq verament nirringrazzja lill petizzjonanti li jkomplu jiġġieldu fuq din il-kwistjoni b'responsabilità u sens ċiviku għaliex kien hemm madwar miljun il-ment u eluf ta' talbiet. U dak li qed jiġri fl-Ispanja jekk il-konsumaturi ċittadini irridu jiġu l-attenzjoni biex wieħed jismagħhom. U il-kalkoli tal-bank mhux qed jaqblu ma dak li għandhom jagħtu lura dan organizmu garanzija sigurtà li lotja lura ikunu ordinati, u vinkolanti kif għandhom ikunu dan huwa sens komunu ġustizzja għaliex l-abbużi tal-banek ma jsirux biss fi Spanja jien għalhekk nipproponi nifukaw fuq il-monitoraġġ ta' dawn l-abbużi għax hija kwistjoni Ewropea kif ukoll bħalma għedna fir-rapport fuq il-kwistjoni ipotekarja Għabbażi tal petizjoni li rċivejna ħna diġa tlabna lill-Kummissjoni sabiex tagħmel kampanja ta' formazzjoni u li tejjeb l-edukazzjoni finanzjarja li hija kwistjoni kruċjali. Jiena nixtieq infakkar li l-ilmenti tal-utenti ovvjament ma jistawx jiġu solvuti b'mod vinkolanti min-naħa tal-Istati membri jew tal-Unjoni Ewropea jekk l-Istati membri ma jkunux semmewa qabel. Jiena nixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sabiex ikunu nistgħu nevalwaw kif nistaw nindirizzaw din l-idea li qed jippreżentaw naħseb li għadja tajba, imma naħseb li għanna bżon ta' studju adekwat biex naraw eżattament sa' fej nistaw namluha viabli jew operattiva. Hemm bżonn xi forma ta' garanzija sabiex iċ-ċittadini ikollhom sigurtà legali li speċjalment meta taffettwa eh, id-drittijiet tagħhom li diġà huma rekonoxxuti minn eh, mill-autoritajiet ikunu effettivi. Grazzi. Grazzi, Beatrice. Mr. Marias. Mr. Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους ανα... Grazie Presidente. U proset l-petizjonanti. Ovvjament din il-kwestjoni li qed qajmu tifoka fuq każ partikolari Spanjola, pero l-aħmar ħarta rigward l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija. Problemi bħal dawn li jisabu Firkien oħra tal-Unjoni, ehm, il-banek meta kellhom problemi fil greċja fl-Ispanja, fil-Portugal, fl-Irlanda, ġara. Kien hemm konċessjoni ġenerali għas eh, self eh, li sares eh, salvaw dawn il-banek u x'qed jagħmlu l-banek, qed jippruvaw qed jitolbu issa lill-klijenti tagħhom biex ehm, permezz ta' dawn l-ipoteki eh, jiżguraw li eh, l eh. U dan huwa l-modell ċipriota li qed naraw Issa, jekk hemm il-possibilità li noħolqu fond ta' salvataġġ ta' debituri bil-fondi li għandhom l-istati membri, biex bekk dan permessa dan il-fond nkunu nistgħu nixtru is-self ta' dawn id-debituri l-ammont ta' li dawn debituri jafu eh, biex bekk eh, insolvu situazzjoni. Issa, jekk inti għandek bank li għandu self ipotekarju eh, u fil-fat jitfa l-irkant l-ewel id-dar u nafu però li l-valur ta' kollox qed jonqos anki tal-amara tal-affarijiet mobli u allura id-debitur minn kejja li bieħ id-dar tiegħu xorta waħda għad jaf ehm, il-bank il-flus eh. U barra minn hekk eh, il-garanziji jew l-entitajiet ta' garanzija staw xejdu li huma eh, sodisfatti mill-ewwel bl debitur mbagħad jgħaddu għal limes fil-fatt fil-fatt huma Għallu le, ma riduxe eh, neħdu responsabilta dan il-kas ma jirrigwardax biss l-Ispanja ma anke l-pajzi oħra l-ura rridu naraw li hemm intervent biex ikun hemm eh, apport speċifiku lil dawk li garantixxu eh, dawn is-self. Eżempju ieħor, is-self li sar fuq dar minn persuna u ġarment dak eh, dak li kun irtaħallas is-self imma eh, mbagħad hemm it-taxxa wkoll imposta mill-gvern però eridu ngħidu li eh, dak iż-żmien li l ewwel żmien se meta dak li jkun iħallas il-self 90% tad-dar fil-verità mhijiex tiegħu ġifieri din it-taxxa imposta mill-gvern qed tassumi illi d-dar qiegħed ta' dak id-debitur ma mhuwiex il-każ hemm abbuż ta' drittijiet minnaħa tal-banek U qed naraw każ fejn eh, qed imorru kontra drittijiet tal-konsumatur. L-idea eh, li tres qed jiġifieri li jkollok entità awtonoma fuq l-istat membru jankella b'mod eh, wahdi iktar ġenerali għatajba tajba li għaxa dek li tqajmet hija tassew realtà u tpoġġi lill-klijenti f'post f'sitwazzjoni żvantaġġjata ma' U kif għattebe, dawn huma punti fundamentali li jgħoddu l-Greċja, Spanja u bnadi oħra. Il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa, trid tiġi studjata dejn kwestjoni din il-qada prekarjet tal- debituri kif ukoll li jkun hemm sistemi ta' protezzjoni ta' debituri rridu naraw għal daqsant li dan kumitat ikun jista' jibqa' jevalwa l-kwistjoni. Grazzi Angelo. Buenos días. En primer lugar, dar la... Nodda tajba l għennet nishtiq nir-ingrazzja l-petizjonant għall-sforzu għall-prezentazzjoni kif ukoll għall-ġrida li qed jagħmel. Jiena naħseb li bħala parlament irridu nistudjaw il-proposta li qed isiru minnaħa tal-petizjonanti irridu naraw li ma' miżuri jistgħu jittieħdu fuq livell Ewropew għaliex hija verament kera l-immaġ l-istampa li jtna nibatu l-kumplament ta' dinja u anka il-gvernijiet differenti aħna għedin niprovaw li konna spettaklu mm, sentenza fuq eh, din tal tal-ipoteki em E, titella u dimqorti kuna mis-sentenza ma l-affarijiet isiru e, bil-kontra u dak li għet ħalsuma biss il-konsumaturi jina dispeċini li ċittadini ta' pajizi kollom e, imorru ħafna drabi frekwentement u dim il-qorti ta' ġustizzja tal-li kunu defendew id-drittijiet tagħhom stess. Kien hemm numru ta' tibdil leġislativ fi Spanja dejjem sentenzi li ħarġu u għanna bżonn ta' sistema li tipproteġi l-interessi tal-konsumaturi fl-oqsma kollha, mhux biss għal dawk li huma s-self fuq il-proprjetà. Jiena naħseb li għandna bżonn nitolbu li l-petizzjoni tibqa' miftuħa li l-Kummissjoni Ewropea twieġeb bil-miktub li l-dawlet jagħmlu l-petizzjonijiet fuq il-konklużjonijiet tagħha tal-analiżi tal-proċediment ta' ksur li fetħet Spanja kif ukoll tibgħat ittra lill-awtoritajiet Spanjoli sabiex jinformaw fuq ir-rimedji li għamlu għal dawn il-prassi abbużivi li qed isiru. Grazzi. Thank you very much, uh, Miss. Grazie ħafna, Signora Miranda. Muchísimas gracias. Grazie ħafna. U grazzi b'mod partikolari lil petizzjonant eh, li ġi għawek sfortunatament mish l-ewwel darba li ġi il-petizzjonant fuq suġġetti simili mill-2013 aħna eh, rajna il-pjattaforma l dawk affettwati mill-ipoteki l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi kif ukoll serje ta' każijiet li wrew il-abbuż tal-Bank ta' Spanja anka s surra Rajoy bil-gvern kien jalaqħal u qoddim daw l-abbużi ma kien jagħmel xejn. U din waslet għal aktar mill-kriżi finanzjarja. Dawn huma abbużi bankari qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja li nirreferi għalihom l-abbużi bankari li jurewna li kienet l europa li qalbet il-possibilità li l-konsumaturi jiġu rispettati d-drittijiet tagħhom għalhekk f'dan is-sens aħna naħsbu li l-appoġġ tal-orti kien fundamentali biex inkunu nistgħu nilleġislaw jew inkella tiġi emendata l-leġiżlazzjoni fuq il-self tad-djar li kienet abbużiva. Ġi tkun l-Ewropa li tiddefendi l-konsumaturi għalhekk. F'dan is-sens il-lotja lura ta' dawk l-ammonti li mhux suppost nittieħdu mingħand il-konsumaturi hija xi ħaġa ġusta dinja preċedent għal dawk li jistaw eh, jiġu affettwati fil-ġejjini bħalma ġara fil-kas ta' Abanka fil-Korunja li kien preċedent fil-liġi privata biex jgħinu l-dawk li jistaw jiġu affettwati u loġiku li dawk affettwati jistaw kunu anka miljoni ta' persuni irridu jmorru qoddim il-ġustizja meta jridu jisolvu għalfej għandhom imorru qoddim il-qorti biex jisolvu kwistjoni li hija d-difiża ta' drittijiet tagħhom il-każ mhuwiex solvut għaliex hemm ħafna każijiet li affettwaw ħafna nies u għandhom impatt ekonomiku kbir ħafna. U aħna rridu wkoll niddenunċaw dak kollu li ġara mal-Tribunal Suprem, ma' Orti Suprema. U kif ukoll niddenunċawha fis-sens li fi Spanja mhux qed jagħtu protezzjoni kif suppost Eh, lill-konsumaturi. Jalla timbidel imma il-banek abbużaw et ikomplu jabbużaw u għandhom influenza kbira anka fil-kas tal-imħalfin bħalma ġara fil-kas reċenti l-bidla reċenti fil-Qorti Suprema reċentement. Għalek aħna nishtiqu li l-petizjoni tibqa' miftuħa li nibatu itra lill-autoritajiet imma hemm bżonn ta' kuntatt mal-Qorti tal-Ġustizzja fuq livell ta' il-Parlament biex ngħidu li dawn il-każijiet mhumiex iżolati u jaffettwaw fuq livell globali, jaffettwaw ħafna konsumaturi, aktar minn 8 miljuni, u minnaħa tagħha il-Kummissjoni eh, palma kienet konnet nitolbu l-direttur tal-affarijiet finanzjari u anka diskutejna dan fil-Kumitat Ekon, hemm bżonn li nimxu qudiem għaliex fuq fu livell komunitarju għaliex mhuwiex każ ta' stat membru wieħed jew każ partikolari, imma dan jaffettwa ħafna statijiet, drittijiet ħafna stati. Imma fi Spanja partikolari issa din hija xi ħaġa li nħosswa ħafna iżjed. Grazzi, Sur Kirjo. Grazie, Presidente. Grazie, President, nishtiq nirrepeti. Eh, premessi eh, espressi mill kollega qabli li nemmen li eh, nistava naqbel maħħom eh, mux li jena bis imma u koll il-grupp eh, li eh, fismat nitkellem nasib irridu namlu evalwazzjoni, konsiderazzjoni pratika unek fuq kemm aħna effettivi hawnhekk eh, fis-sem tagħna bħala kumitat viżavi din il-petizzjoni nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti li qegħdin hawn preżenti infakkar li hija kwestjoni li aħna eh, spiss diskutejna fuq ir-rapport bejn iċ-ċittadini u l-banek li nafu li ma tirrigwardax biss l-Ispanjoli imma l-Ewropi l-Ewropa u d-dinja kollha kemm hija eh, l-istorja antika ta' David versus Gulija allura nagħmel naħa tagħna rridu naraw li narabu ir-rwol tagħna barra minn hekk il-kumitat eh, fil l-isqarija li għamlet eh, għalet li hemm impenn qawwi eh, għal attenzjoni kbira rridu nagħtu għall-implementazzjoni tad direttiva li suppost tħares eh, lill-ċittadini viżavi il-banek eh, verifikat eh, ukoll il-fatt, anzi konfermat inna il-Kummissjoni li hemm il-Qorti Suprema Spanjola li għatata fuq dan illi meta hemm klawżoli li jiġu approvati b'mod unilaterali dawn mandomx eh, jieġu eh, konsiderati validi eh, validi biss jekk ikun hemm kampanja ta' formazzjoni li tistipula eżattament għal xi ġdeħlejn il-konsumaturi. Ngħid li Nistaw narqodin l-petizzjoni l għaliex il ħafna tmur lura l-ħafna żmien, pero da ma jfissirx li din it-tema rridu nalqwa, rridu nibqgħu niddiskutuha, rridu nibqgħu attenti u naraw ukoll li jkun hemm loka għal petizjonati biex fil-futur jiddiskutu mġdijt mal-Komissjoni f'kas illi jibqa jkun hemm dan in-nuqqas ta' ħarsien tal-liġi. Grazzi, ħanat il-kelma l-axar kellima, eja, profaw fil-qasir. Grazie ħafna, Sinjura President, minna mela fuq dak li qalet il-Komissjoni Ewropea fuq il-fat li l-Istati membri fl-aħħar mill-aħħar u dak li jistgħu jagħmlu ridew lew l-interpretazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea U dan it għal din l-ambigwità, l-istati membri differenti jina nemmen li IVA għanda xaħġa xittejt l-Unjoni Ewropea għalix hija l-Kommissjoni bil-leġislazzjoni tagħha li twassal għal din l-ambigwità. Għalek tajjeb li din tiġi reveduta. Imma fil-kas ta' Spanja li naraw, hemm problema addizzjonali, ġifiri l-leġislazzjoni tagħha, ġifiri tal-ipoteki, miex tajba la ma direttiva la asma leġiżlazzjoni eżistenti bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien importanti li l-Kummissjoni taġixxi u palma qal il-kollega tal-PPE li din hija xi ħaġa li taffettwa il-pajjiżi kollha. Aħna mod konkret fi Spanja għandna problema, ġifieri li l-liġi tal-ipoteki tagħna hija antika ħafna u permetti dawn il-klawżoli abbużivi u bħalissa huwa ċar li qegħdin naħdmu fuq proposta ġdida leġislativa u aħna nittamaw li din tkun ħafna aħjar. U tiġi adegwata għal leġislazzjoni eżistenti minn dan Fil-każ tal-klawżola kollha kemmi fil eh, fuq din il- ehm, is-sitwazzjoni huwa ċert li Spanja għandha problema. U din xi ħaġa li ngħidu mill-2015 u din hija realtà bħalma rajna mod tajjeb ippreżentat mill-petizzjonant. Il-dikjerazzjoni tal-2017 ma kienx biżejjed u għalhekk hemm bżonn li mhux biss nżommu l-petizzjoni miftuħa imma wkoll lil Bank ta' Spanja, mm, Bank Ċentrali ta' Spanja, nibatu itra li nispjegaw eh, li ma' miżuri qed isiru u l-bżonn li jittieħdu aktar eh, azzjonijiet għal-ċittadini u l-gvern ta' Spanja biex juru li ħatkunu edin segwu l-azzjonijiet li hemm li supposti segwu u sabiex il-konsumaturi ikunu jistaw mux neċessarjament jgħodu jġildu ħafna mal-liġi imma jissolvu situazzjoni b'mod effikaċi u maġġel ħaġa li d-dinja kollha taħseb li hija ġustizzja. U dinja klawżola abbużiva u dan huwa magħruf għalhekk hemm bżonn li eh, nirrevedu l-affarijiet sabiex l-affarijiet isiru b'mod effettiv. Ħanad il-kelma lura l-petizzjonant issa li smajt dak li qalu l-kollegi fil-Kummissjoni. Minuta, mhux aktar biex nagħlqu u mbagħad nagħlaq jien. Grazzi. Grazzi ħafna. Jina nixtieq Nirringrazzjakom li intom favur din il-petizzjoni, favur ħafna ċittadini, mhux biss ċittadini Spanjoli ma wkoll Ewropej, u aħna bħala ċittadini naraw fl-Ewropa l-aħħar possibilità li jistaw jistennew sfortunatament dawk li gvernawna jivan votaw, minn maħna maħniex daqshekk fiduċjużi ħajsolvu s-sitwazzjoni. U kollegi meta aħna nitkellmu dejjem naħsbu li din hija xi ħaġa li tmur qudiem l-Ewropa u jsolvuha dik hija tama tagħna u nixtiequ li jżommuha f'konsiderazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Okay, let's then try. Grazzi ħafna mela allura Jien ippruvaw nwieġbu għal din it-talba li qed tagħmlu huwa kif diġà għal sur Kirja. Ehm, din hija sitwazzjoni eh, bħal dik ta' David eh, u Gulija. U allura l-Unjoni Ewropea trid tieħu responsabilità tagħha biex tħares il-konsumatur li nistgħu nagħmlu min-naħa tagħna illi nżomma il-petizzjoni miftuħa ma m'hemmx possibilità għal daqstant illi nagħlquha illa li xaħtem proċeduri ta' ksur illi għadhom għadejn qed nistennew ukoll deċiżjonijiet oħra tal-qrati e nistennew l-ewwel. Ħa naraw naqra kifħa ħa għal għall-qrati fuq dan u mbagħad niddeċiedu fuq il-pass li jmiss nistgħu wkoll Natu sekwitu għal dak il għalet solidad, ġifiri illi naraw naqra eżattament dak li qed jagħmel il-Bank Ċentrali Spanjol niftakar jena meta kont parti mill-Kumitat tal-Affarijiet legali kont parti minn dak il-kumitat u għamilna ħafna fuq eh, mezzi effettivi għal kumpensa u jekk m'hemmx qbil bejn il-partit interessati u m'hemmx eh, bila unek fosna allura ma nafx forsi medjazzjoni hija possibilità Nkun hemm eh, rekors kollettiv, eh, medjazzjoni dejjem hija xaġa tajba, ma kif eh, semma soluzzjoni alternativa għat tilwim. U nixtieq tassew nħeġġeġ il bank Ċentrali Spanjol li ħares lejn dan, mhux qed nitkellmu dwar skema obbligatorja, ma skema volontarja, ma naf li hemm medjaturi fl-Ewropa li huma ħarġa speċifikament biex jagħmlu dan. Allura dan din hija soluzzjoni alternattiva u kif għatte nistennew naqra sakemm ikun hemm ehm, sentenzi alternattivi anzi sentenzi li għadhom irridu jinqataw tajjeb, iva tajjeb wis mela, grazzi ħafna li petizjonanti nixtieq nawguralhom eh, zjara tajba lura f'pajjiżhom eh, u eh, ringrazzjom tal-video tas-sew informattiv u ħudu ma'kom E ċokolata, nejva vera, entom imberkin biex jemxu ma ċokolata ħjara unek. Grazzi li petizjoni, petizjoni 323 ma. Ħabba eksurta direttiva tal-2008 fuq eh, fuq il-kwalità tal-arja kif ukoll arja iktar nadifa fl-Ewropa minnaħat f'Madrid u minnaħat tal-Konsil ta' Madrid na petizjonant, sur Alejandro Sanchez jekk joġobkom. Eh, provaw titkellmux nishtiq nitlob il-membru tal-personal biex eh, jisimaw l-petizjonanti sur Sanchez meta kelma għal ħames minuti. Jekk joġbok. Grazie, signora President, jena ħanaqsam il-ħin tijaj mal-kollega tijaj, Nessa Vanes. Fl-2011, il-Fundazzjoni Equo eh, fetħed din il-petizzjoni għal ehm, kwalità tal-arja f'Madrid. Kien hemm numru ta' eh, azzjonijiet ta' ksur kontra Spanja ehm, għaliex mhumiex qed iżommu mal-sitwazzjoni ehm, fil-fatt li żiet waħda reċenti kienet din is-sena Fil-fatt kien hemm numru ta' miżuri għat tnaqqis tal-tniġni speċjalment għal traffiku tal-vetturi privati li żiet waħda importanti m'hemmx dubju li hija eh, l-żona ta' eh, emissjonijiet baxxi U din hija xi ħaġa li ħadd idħol fis-seħħ fit-30 ta' Novembru min-naħa tagħha il-komunità ta' Madrid m'għamlietx pjan ekwivalenti ilha mill-2015 twiet il-reviżjoni tal-pjan antik u din hija neċessarja biex twettaq il-direttiva. Il eh, direttiva il eh, ċittadini għandhom bżon li hemm dawn il-miżuri biex ikollhom kwalità ta' arja aħjar. Il-gvern ta' Madrid irid ippoġġi fis il-miżuri tiegħu stess għalhekk aħna nixtiequ li din petizzjoni tibqa' miftuħa sabiex insolvu il-kwistjoni tal-ksur. Tal u Madrid u l-municipji l-oħra ipoġġu fis seħħ dawn il-miżuri. Issa ħanaddi l-kelma lil Don Ines Amanes. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Signora President. Iva fil-fatt, il-problema ta' tneġġis hija problema verament importanti eh, hija xi ħaġa li ilha dejjem mill-2010 f'Madrid. Bil-gvern il-ġdid il-sindku ta' Madrid u jiena bħala delegata edin namlu bħala priorita ewlenija l-ġlida kontra it-nġis u it-tibdil fil-klima minn hemmhekk imbagħad hemm pjan A ta' kwalità ta' arja u it-tibdil fil-klima u it-twettiq ta' eh, protokoll f'każijiet ta' emerġenza. Jiġifieri meta jkun hemm ċertu piks ta', ta tniġġis, din hija dawn huma miżuri kemm strateġiċi kif ukoll ta' aġir immedjat. U din hija dan huwa pen flimkien mal-Kummissjoni Ewropea qed nitkellmu fuq investiment ta' 500 miljun euro u il-punt 99 tar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea mhux qed jitwettaq dan huwa rakkomandazzjoni li jkun hemm żoni ta' emissjonijiet baxxi. Dan huwa dak li jsir fiċ-ċentru ta' Madrid li jidħol fis-seħ li għandu jidħol fis-seħ f'Novembru ta' din is-sena. Iż-żona ta' emissjonijiet baxxi Madrid ċentrali għandhom riżultati verament effikaċi b'impatt inqas eh, l-impatt li hemm fuq il-vetturi, eċetera, huwa ftit. U jekk ikun hemm aġir koordinat bejn il-Gvern ta' Spanja ta' qabel u tissa u il-Kummissjoni Ewropea aħna żviluppajna fil-fajt fil-fatt għandna ċertu ħin biex inkunu nistgħu inwet u dan sal-2020 din hija xi ħaġa li aħna kollu nagħtu rapporti tar-riżultati u aħna sibna azzjoni li qed tagħmel eh, xkiel min-naħa tal-komunità ta' Madrid u dan ma jipermettix li iż-żewġ miżuri fundamentali jitlu fis seħħ Iż-żona ta' emissjonijiet baxxi ta' ċentru ta' Madrid għandha hija żona ta' priorità residenzjali għatid l drittijiet ta' residenti u l-kummerċ, il-tqassim urban tal-merkanzija, eċetera, imma jillimita l-aċċess għal l-iktar vetturi li inniġsu ġifiri dawk li m'għandhomx it-tikketta li huma vetturi jew antiki ħafna jew kella li jużaw sistema ta' petrol antik ħafna u jeżistu jew diesel antik ħafna u jeżistu ċertu miżuri reġim ta' autorizzazzjoni ġenerali u autorizzazzjonijiet partikolari għas servizzi imma interessanti ħafna b'tali mod li din hija miżura li għanda bħalma tirrakkomanda il-Kummissjoni Ewropea ħafna impatt għalhekk jiena nixtieq li nfakru lil gvern u l-istituzzjonijiet Spanjoli sabiex ikunu jafu li hemm bżonn li nkomplu dawn il-miżuri effettivi ċari għaliex il-prinċipju fundamentali huwa l-protezzjoni qabel kull prinċipju ieħor, ġifieri protezzjoni tas-saħħa ta' ċittadini Grazzi. Thank you very much and uh, and also Grazzi ħafna. Għanna u koll il-Kommissjoni illi nishtiq nistedina jekk joġbok Daniel Fernandez Gomez. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna l-petizjonanti u koll għal prezentazzjoni ta' situazzjoni li għandha xtaqsam ma' t u l-kwalità tal-arja f'Madrid. Il-Kummissjoni jamħasba ħafna minn din is-sitwazzjoni li qed jiġu maqbuża il-valuri limitu eh, li huma stabiliti mid-direttiva fuq l-arja u il-triġis tal-arja. U l-problema prinċipali huwa dak tal-nitrogen dioxide. U din il-problema tal-tatniġis tal-arja hija il-kawża ewlenija ta' mewt prematur prematura fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea kienet iddeċidiet li t-intervjeni u li tiftaħ il-proċediment ta' ksur f'dawk l-istati membri li kienu edin jaqbżu b'mod persistenti u kontinwat dawn il-ċifri dawn l-ammonti mitu li kienu stabiliti mid-direttiva u li ma kienx hemm miżuri biex jiksbu li dawn eh, il-limiti jintlaħqu. Għalek il-Kummissjoni deċidiet li t-prioritizza l-azzjoni tagħha kontra dawn il-kontaminanti, n diossidu nitroġenu, li hija dik li liżjed taffettu għal Madrid. U għal daqstant Spanja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li huma affettwati minn dawn il-proċeduri ta' ksur li għaddejjem bħalissa Fit-30 ta' jannar il-Kummissarju tal-Ambjent kien sejjaħ numru ta' stati membri li għandhom din il-problema ta' tniġġis tal-arja u ġi jispiega situazzjoni u talab li b'mod urġenti jittieħdu miżuri kredibbli u effikaċi sabiex nikonkludu un-temmu din il-problema li taffettwa l-bnedmin u talab ukoll li l-informazzjoni fuq il-miżuri tintbat ġiri li ma miżuri ħajġu adottati biex intemmu din il-problema. U l-istati membri stess u kol batu l-informazzjoni mitluba u mod konkret Spanja batet il-miżuri li kienu previsti kemm f'Madrid kif ukoll żoni oħra li huma inklużi fil-proċediment tal-ksur li għaddej bħalissa wara l-analiżi ta' dawn il-miżuri, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma telax Spanja l-qoddim il-qorti għalissa li xħasset li jekk japplikaw ehm, il-miżuri b'mod rigorus fi żmien li hu kien mitlub, setaw isolvu il-problema jkunu jistgħu jilħqu il-valuri li mitte għal ennotu Eh, speċjalment taż-żona ta' Madrid qabel il-2020. Il-Kummissjoni qed tikkontrolla mill-qrib ħafna l-applikazzjoni rigoruża ta' dawn u effettiva ta' dawn il-miżuri u kemm qed ikunu effiċenti u dan ħajkompli isir. U jekk dawn il-miżuri ma jiġux applikata mill-mod li ġi imħabbar, jew li ma jintlaħqux riżultati mistennija, il-Kummissjoni mbagħad f'dak il-każ ħajkollha tieħu eh, id-deċiżjoni li tressa l-Spanja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Issa mhix fidejn il-Komunità Ewropea li titkellem fuq id-deċiżjonijiet tal rati Spanjoli, imma hemm bżonn niftakru li l-rati Spanjoli għandhom l-obbligu li japplikaw il-leġiżlazzjoni Ewropea u jassiguraw li l-obbligi jiġu rispettati mill-awtoritajiet kompetenti. Grazzi ħafna, Signora President. Thank you very much. Now. Grazie ħafna. Nisanduru uh, fil-kollegi, Soledad Cabezon Ruiz. Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi għal petizjonanti tal-edinaw. U Madrid għanda għandu problema ta' tneġis dan huwa minnu, ma nistax negaw, ma nistaw naraw anka l-aġir tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-sanzjonijiet jew il-proċeduri miftuħa. Dak li għasasaw nemnu imma huwa li il-petizzjoni li saret fil-2011 meta kien hemm il-Partit Popolari li ma kellux sensibilità partikolari fuq dan is-suġġett jina assista nemmen li issa huwa il-Partit Popolari li qed jipproponi li jiġi jitkellem qudiem il-Kumitat ta' Petizzjonijiet biex lill gvern attwali jiġri dan sanzjoni imma dan huwa gvern li qed jieħu miżuri. Għalhekk irrid ngħid li irrid nikkonoxxi li min-naħa tal-gvern attwali Eh, tal-Kunsil ta' Madrid qed isiru numru ta' inizjattivi biex jippruvaw jindirizzaw solo jsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni li hija waħda gravi. E fil-fatt il-bira il-Gvern tal-Komunità ta' Madrid eh, għal li eh, ħajkompli jaħdem fuq dan jina naħseb li l-petizzjoni rridu ħalluha miftuħa ma minnaħat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandna nibatu itra lill-Gvern ċentrali tal-Komunitajiet eh, ta' Madrid u li ħalli eh, lill-Kunsil jaħdem fuq miżuri li jistgħu jtaffu din is-sitwazzjoni li hija gravi għas-saħħa tan-nies tal-post. Grazzi. Thank you, Angela Valena. Grazzi Angela Valena. Grazzi, Jina naqbel ma l-opinjoni ta' Soledad. Jien kol jidirli li Spanja għandha problema, mhux biss Madrid fil-fatt imma b'mod ġenerali. Jekk ma nsolvux l-affarijiet f'Madrid ħaj konna sanzjonijiet kontrina, kollha kemm aħna ħanspiċċaw nħallsu. U jien dak li jidirli li huwa ta' mistħija huwa li fi Spanja qed nitalmu nsolvu il-problemi u niprofaw nejnu il-ċittadini eh, permezz tal-voti imma m'aħniex kapaċi nagħmlu politika kif suppost. Kif il-gvern ċentrali u il-gvern gvern, eh, taħt partiti oħra ma jaħdimx favur is-saħħa taċ ċittadini tiegħu Din hija xi ħaġa qasbis nista' nimmaġina nista' nifhimha. Speċjalment meta is-sanzjoni tista' tiġi fuqna l-koll u dan huwa dawn huma flus pubbliċi biex ikonna soluzzjoni hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna jiena bil-flus tiegħi nagħmel irrid imma jekk il-flus ikunu pubbliċi irid toqgħod attent u dinja tal-mistija x'huma gvernaw għal ħafna snin fil-komunità ta' Madrid setgħu jsolvu dawn il-problemi. Palma qalet il-petizzjonarja qabel ma kellhomx is-sensittività biex ikunu jistgħu jsolvu sitwazzjoni u issa li verament għanna l-ispada ta' Damokles fuqna hemm bżonn insolvu għas-sitwazzjoni. Issa f'daqqa waħda jamlu eh, jagħmlu ostakli un mbagħad il-gvern awtonomu li mhux qed jikkollabora Din hija situazzjoni surrealistika. Ejja nagħmlu miżuri favur iċ-ċittadini u ma noqogħdux ninħlew f'politika ta' wieħed kontra l-ieħor. Għalek, bżonn nibaq nżommu din il petizzjoni miftuħa. il kummissjoni trid tkompli timxi f'din id-direzzjoni, tkompli tagħmel segwitu. Umbagħad nibatu ittra l komunità ta' Madrid biex naraw x'inhu il-raġunijiet għalfejn ma solvux problema li taffettwa s-saħħa taċ-ċittadini kollha. Thank you very much, Mr. Itur Iturgais. Grazie ħafna, l-mimis. Skużani eh, tar pronunċa ma Grazzi, Signora President, jina u koll nishtiq nilqa l-petizjonarju u signora Ines li ili nafa minnaħa ta' din il-Kummissjoni, kum dan il komitat Ninja delegata tal-qasam ta' gvern tal-ambjent u e, il-mobilità ta' Madrid u nixtieq nifrilħila. Jina nemmen u nħoss li għanzi dak li ħanajt huwa li sabiex intom tagħmlu xi ħaġa fil-mod ta' kif tippreżentawha li dak li ma jistax jitwemmen jisir jitwemmen, per eżempju, meta diġi prezentata din petizzjoni bħalma fakkar il-petizzjonant fl-2011, iżda ovvjament il-petizzjonarju kienet jitkellem fuq il-komunità ta' Madrid fejn ġiet ippreżentata eh, u forsi kienem anka l- il-Kunsil ta' Madrid u jina ħanifok hemmhekk. Il-Gvern ta' Madrid li hemm bħalissa huwa qrib tal-grupp tal-petizzjonant u l-politika li saret iffukat u edha tifoka fuq tnaqqis ta', ta toro u qed iwassal għal aktar traffic jams. Għalhekk jiena ħanati xi data mhux tal-2011, ħanatikom informazzjoni ta' dak li qed jiġri bħalissa fil-belt ta' Madrid tal-2017. Il-livelli forsi tafuhom imma li ma semmejtuhom xi ma jiena niftakarhom il- il-livelli tal-nitrogen eh, dioxide qabes is-60% u dawn ġifiri id-dejta huma ħafna qar mill-2016 u snin ta' qabel. 21 ta' settembru tal-2017 il-gvern, fil-fatt sinjura Injes m'għandix dubju li taf, approvaw il-pjan A tal-kwalità eh, tal-arju u t-tibdil fil-klima dan il-pjan A ah, pratikament qed joħloq aktar traffiku problemi ta' traffiku f'Madrid. Din jew dan wala lan tiegħu dan il-pjan, iżjed ma jkollok traffic jams iżjed ikollok imtniġġis din hija ħaġa ovvja fil-fatt hemm episodji ta' eh, kontaminazzjoni olja li minħabba dan il-pjan eh, li ġie approvat minn dan il-gvern kien hemm ġestjoni ħażina U din hija xi ħaġa li semmiet anka fil-mezzi tax-xandir u sem għandi karta hekk u anka il-nies ehm, ta' Madrid qalu li din kienet ġestjoni kaotika u ġestita ħażin meta ċ-ċittadini rridu jkunu jafu jekk hux ħajkun hemm każ ieħor ta' ehm, ta' tniġġis e, il-kunsill daħaq bihom. U din xi ħaġa li għandna hawnhekk eh, għandi hawnhekk qudiemi. Din hija ħaġa li ġiet attivata faċar darbiet u bħalma qed din waslet għal eh, ħafna mm, situazzjoni sitwazzjoni kienet ħażina. 15 mill-24 eh, stazzjon fejn joħorġu dawn eh, il-livelli ta' ta' diossidu, nitrogenu, ta' diossidu ta' nitrogenu, qabżu l-40 mg għal metru kubu, iġviri, ħanala. Ħan ispiċċaw 350% eh, traffic jam iżjed imma mhux qed joffru alternattivi u mhux qed jipprovdu soluzzjonijiet. Ma mbnewx iż-żewġ eh, car parks eh, kien bena wieħed biss fl-Stadju Atletiku Madrid. Għalhekk għaw, Sinjura President, fl-24 ta' ottubru ta' din is-sena daħlet il-ordni ta' mobilità sostenibbli fuq il-kwalità ta' traffiku li tillimita il-traffiku li jista' jgħaddi b'mod partikolari f'ċertu zoni fil-Madrid, speċjalment f'Madrid ċentrali. Din hija eh, ordni li ġiet approvata mingħajr ma kien hemm perspettiva ekonomika konsidrata. U il-gvern municipali irrisponda lill gvern li inti taf, Sinjur Agnes, l-gvern reġjonali li għandhom tikkonsultaw l-informazzjoni fuq il-website. Dan huwa skandlu l-informazzjoni eh, hija tal tas-sinta tal-Kunsil ta' Madrid għalhekk eh, jina qed ngħidan kollu biex niddenunċa dak li qed jiġri fil-komunità ta' Madrid u mhux qed nitkellem fuq l-2011 ma fuq l-2017. Thank you very much colleagues, you are repeating yourselves. Kollegi, qed repetu rwieħhom. Eh, Nittama li kull xie dwar dan, <laughs> mux għalfejn toqtu t-repetu zittamen dak il l-oħrajn qabilkom, eh, professor ma l-punt u għejdu isma, ah, jena naqbel ma dak eh, u ma liħor eh, kif għalet Anġela, għalet Iva, naqbel ma soledad, memx għalfejn toqtu t-repeti l-istoria kolla, profa għamlu dan, naf li din hija strateġija femminili, ma insomma għala li l-irġiel f'din l-awla jamlu ma jamlux l-istess eh, naf eh, sab sabiħ eh, li sabiħ li t-esprimu rwieħkom. Point of order, point of order, grazzi ħafna. Signor President, jina nifem li dak li trittajt inti. Iżda, inti tifem jekk kien hemm erba' kollegi li qed jitkellmu kontra partit partikolari, il-partit li qed jattakkaw għandu intervent wieħed, jiġifieri qed nitkellmu fuq erba' interventi kontra wieħed u li li tagħtini erba' intervent wieħed missek tajtni erba' ċansijiet biex nitkellem. Jien qed nintervjeni, ma titkellem waraw. Tkellmu wara jekk tridu, e rispettaw, ma tirrispettaw il-ħadd. Grazzi ħafna. Grazzi. Jo le quiero decir, signor... Dak li rritnajt, signora Presidentu, l-kollegi tijaj, u li jina jina ġejt nati data u mux nitkellem mod demagogiku bħal ħaddieħor, grazzi. Listen. Nisema, Nisimaw, nħu eh, gost eh, nisimak eh, su Restor Gas. Eh, ma taf, eh, l-ħna d-dejja, u ħna edin għonek, biex fl-axar mela ħan iżom għal-petizjonanta, u sibu soluzzjoni tajba, jek intom għandkom kontribuzzjonijiet tajbin, eh, xitres u Eva, għamlu dan, issa, nadir kemm l-ura l-sur Marcellesi. Grazie ħafna, Sinjora Presidenta, u grazie ħafna l-petizjonari speċjalment għax xogħol li qed jagħmlu għaliex jiena naħseb li hemm bżonn infakru ċifra bażika li forsi ġiet sija qed nitkellmu fuq l-imwiet prematuri 40,000 imwiet fi Spanja fl-2015 minħabba it-nġis. U meta jkollok persuni li jippreżentaw soluzzjonijiet bħal Madrid ċentrali f'dan il-każ biex nilimitaw il-vetturi, eh, u mbagħad ikun hemm il-kollegi tal-PPE li jagħmlu eh, xkiel fil-gvern, fil-komunità ta' Madrid jew inkella fl-oppożizzjoni f'Madrid. dinja ħaġa gravi ħafna dan għaliex tmur kontra is-saħħa taċ-ċittadini, is-saħħa tal-persuni f'Madrid, mhux biss f'Madrid għaliex qegħdin naraw ukoll ċittadini oħra ma' Madrid, Barcellona, mm, Valencia li qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, xogħol rikonoxxut propju mill-Kummissjoni Ewropea, rikonoxxut mill-Gvern ċentrali li huwa ta' partit differenti, Partit Soċjalista u hawnhekk fil-Madrid qed jirnexxinna eh, nsolvu din il-kwistjoni konkreta ġifieri ninnaqsu b'40% it-tniġis f'Madrid. Għalhekk dak li qed jiġri huwa li situazzjoni kontra il-pjanijiet li ġew maqbula bejn Madrid, Spanja u l-Kummissjoni Ewropea u din hija sitwazzjoni li qed tmur mhux biss kontra ċittadini imma wkoll kontra l-interessi ta' Spanja għaliex bir-responsabilità tagħha bil-aġir ta' mistħija eh, ħanispiċċaw eh, qudiem il-qorti ta' ġustizzja għalhekk jiena nitlob nitlob li aħna din il-petizzjoni inżommuha miftuħa u nibatu litra palma qalu Soledad u Marija għal biex nibatu din litra lil komunità ta' Madrid biex daqshekk ma jibqawx jostakolaw u jħarsu l-interessi kemm ta' ċittadini kif ukoll l-interessi ta' Spanja. Try, colleagues, try. Grazie ħafna, Eva. Ma besser il-kollegi Spanjoli li għati jintervjeni fuq dan il-punt. Jekk ġabkom eh, provaw eh, rispettaw il-petizzjonanti, iva, din mhijiex eh, xaħġa ħaġa biex nesponu un nqogħdu dibattitu bejn il-partiti politiċi Spanjoli preżenti hawnhekk Eh, Memx għalfejn toqodu eh, tinqerdu bejnietkom, eh, zommu l-paċi f'din il-kamra, Signora Miranda għandek il-kelma u wara dan mbagħad intemmu bil lisa ta' kelli jemma li xarridu naddu għal-punt li jmissja, jek iġobkom, kun preġiza, murdit tal-punturi li nisestaw għamlu da. Grazie ħafna, Signora President u nilqal l-petizjonarja xik dinaw mandomx alternativa oħra palma qalet il-president aħna n-nisa għanna motiħor kif naħdmu palma rejna rizoluzzjoni kontra fasċismu li approvajna f'dan il-parlament grazzi u koll il-pozizjoni tan-nisa li kienu jafu negozjaw. u għalek għawek għaw responsabilità dan il-sujġett nafu li jtamil bieċa xol tajjeb, tajba. U bħalma smajna mill komissjoni komissjoni għamlet ċara, e, ġviri applikazzjoni rigoruza u rispett tal-leġislazzjoni komunitarja. Jena nishti infakkar li sfortunatament l-istat spanjol diġa ħallas il-multi, jek nitkelmu dwar il-kas ta' Din inħalsu multi ta' miljoni kull-jum. komplu, ġviri ħan nispiċaw nkomplu, inħalsu multi e, fosma oħra, jek jisir xogħol tajjeb m'għandniex nagħmlu hekk. Jiena nappoġġa il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u l-proposti tal-kollegi tiegħi sabiex inkomplu mixin f'din id-direzzjoni sabiex inkunu qegħdin inwettqu u naħdmu skont il-liġi tal-Komunità Ewropea. Petitioner for let's say Naddur kelma l-petizjonanti għal minuta il-ħna dej, pero biex tal. Grazie ħafna jena naqbel 100% U jena naħseb li huwa importanti li konna l-intervent tal-Kommissjoni fis segwiment eh, stret u rigorus biex nwet u l-obligi ta' Spanja, specialment il-pjanijiet tal-Belt eh, ta' Madrid. Rrit inserra moħ li il-miżuri kollha qegħdin jintużaw l-impenni l-impen ta' kumpliment tal-2020, eh, id-dejta fl-2018 qed juruna titjib li napplikaw din il-miżura tal-tnaqis eh, tal-emissjonijiet fl-arja hija verament importanti biex nilħu l-kompromessi tagħna. Jiena naqbel ħafna li nibatu ma' din litra, li nibatu din litra nitolbu li kulħadd irid jagħmel u jwetta l-impenji tiegħu U qoddim jekk permettu li nixtieq najt li qoddim il-problemi ta' traffiku li jintom tafu li l blit kolla għandhom dawn huma problemi kbar ħafna u apparti il-problemi ta' traffiku hemm ukoll il-problemi ta' saħħa. Illum ħireġ hirġet eh, ħirġa rapport eh, dwar il-peaks eh, fil-Madrid li dinja xi ħaġa li iżid l-effett fuq it-tfal. Din hija xi ħaġa li il-Kummissjoni Ewropea trid titlobna u l-amministrazzjonijiet kollha flok jieħdu kriterji eh, li joħolqu xkil irridu nimxu l-qoddim aħna ħdimna ħafna bi kollaborazzjoni mal-gvern ta' qabel ta' Spanja u issa wkoll b'aktar intensità għaliex l li għet jitkellem fuqhom il-Ministeru tal-Affarijiet Ekoloġiċu Ekoloġiku jaqbel ħafna ma dak li qed isir fil-Belt ta' Madrid. Grazzi. Saying here is that party politics. Grazzi, eh, eh, eh, naħseb li petizzjoni tista' tkun xi ħaġa li taqgħet il-partijiet politiċi f'daqqa provaw mill-ġdid intenni toqgħodux tippolitiġizzaw din il-kwestjoni. Naħseb li eh, għandna nżomm l petizzjoni miftuħa kif qatt qabel eh, minħabba li hemm proċedimenti għaddejjin eh, ħanibatu itra l gvern ċentrali kif ukoll l kunsill lokali ta' Madrid. Kif ukoll il-Kunsill Reġjonali ta' Madrid, kif ukoll il-Kunsill Reġjonali daqshekk daqshekk kemm ekkoprejna il-livelli kollha. Nittama li petizzjonanti kuntenti. Grazzi eh, tal-li kontu hawnhekk magħna eh. Nittama li għatfadilkom naqra ħin biex tgawdu eh, il temp Sħana, però tista' tista' mele xita eventualment importanti li nibatu tra l-gvern ta' Madrid, għaliex il-gvern ta' Madrid qed jagħmel xkiel il-pjan, mhux il-gvern ċentrali qed nitkellmu fuq il-gvern autonomu ta' Madrid. Yeah, I just said that. I just said that. All three. Iva, jena semmejt tlet livelli, ġifiri il-belt, il-reġjun u l-gvern ċentrali. colleagues, we need to move on. I ask you everyone to leave the room quietly. Iva, redon komplu, eh, jekk irrobkom eh, ħallu s-sala bil-kwiet, għan ikun nistaw nkomplu bl-agenda. Il-punt li jmiss, eh, punt 29, petizzjoni 1296 tal-2017, hija petizzjoni Taljan, ġifieri stil differenti, qed nitkellmu dwar tniġġis ta' tniġġis ambjentali kawżata mill-impjant industrijali, minn ex impjant industrijali kif ukoll impjant ta' trattament ta' drenaġġ. Jekk joġbok eh, Piero Soave, u l-kelma għal ħames minuti. Ok, eh, signora Presidente, la ringrazio di avermi concesso la parola. Grazie tal-li tajtni il-kelma, signora Presidente. Jena kon fuq il renza f'kosenza hija belt universitarja ma matanċe, hija kbira għetnet nitkellmu dwar settur ta' li kopri zona ta' 1.5 km però li għanda fetti eh, dan iġużi kbar għal residenti ta' zona ma' tal dawk li għodu ma' postijiet li missu ma' dan eh, Ma l impjant nafu li eh, kienem ehm, qabel ehm, impjant ta' produzzjoni tal-panelli tal-injam għal iktar minn 30 sena ehm, li sors ta' skart ta' materjali li jnissu pal alluminju manganiz, nikel u oħrajn. Kerem ħafna skart, be skart li mitfuħa jew fil-xmara fjati illi waslet għal til massiċ ta' fju ta' hut u ta' u kif ukoll ta' mm, ħofriet illi tmin ħofriet illi illi saru hemmhekk apposta biex jinta dan l-iskart. Illum il-ġurnata m'għandniex tmien janna tlieta li liex ħamsa fil-fatt ġew mottija mingħajr ma' hemm tip ta' reazzjoni il l equifers huma kompletament, l-matarpjan huma kompletament Nidġe se naraw il-li meta tal-omilju meganizo nikel jaqbżu bil-ferm, livelli metluba, it-tumuri illi jifjorixxu fil-zona li propju jindikaw dawn il-livelli eccessivi. Kif tistaw taraw dan mhux biss jikompromettir ħajja ta' dawn in-nies, però eh, il-saħħithom eh, hemm ukoll temperaturi tal-art eh, li nafu li hemm kombustjonijiet ta' sew ta' kombustjoni ta' sew olja li jikkawżaw nirien, nar li pereżempju għam sena li għaddiet u t-tossiċità li ħarġet waslet biex ir-residenti jalqu il-bibien u it-twieqi tagħhom minkejja isħana. Ħafna ħaddiema ta' dan l-impjant li qed nitkellem dwaru mietu minħabba kanċer. Rajna żieda konsiderevoli ta' patoloġiji li inkludu tumuri U ħafna kienu talbiet ta' assoċjazzjonijiet ambientalisti, ambientali biex jagħmlu speċi ta' reġistru għat tumuri differenti. Tant li fl-2000 U għaxa kien hemm deċiżjoni illi eh, illi qal illi ehm, din is-sit għandu jenala. Barra minn hekk kifat hemm l-użu ta' impjanti kimiċ barra minn dan l-impjant li jużi li juża kimika Em eh, Kasijor, eh, impjanti ieħor illi mill-1998 joħroġ irwejjaħ kif ukoll tħaħen ta' kuljum li ikompli iħasseb dwar il-kwalità tal-saħħa li. Eh, Edda destinari appar illi jikkawza li ċittadini mill-2000 kien hemm kummissjoni urġenti f'Kalabria illi qalet illi għandha tingħala ehm, illi għandu jingħala is-sit però qatt ma tieħdet eh, azzjoni. Anzi, tkabbar l-impjant u kifat eh, dawn iż-żewġ impjanti qegħdin viċin il-xmara kjati illi inta l-iskart fiha. Il-rapport ta' l-ambjent jinfoq jifoka fuq il-fatt li ma tieħdet l-ebda azzjoni konkreta favur is-saħħa ta' ċittadini, ovvjament dan jidiskredita l-awtoritajiet eh, imma ħarra nibqaw determinati biex niġeldu din l-indifferenza. Rridu nħarsu eh, il-ħajja, s-saxħa ta' dawn in-nies, partikolarment dawk li għodu viċin, dawn iż-żewġ impjanti, u rridu naraw eh, li ikunem inizjattivi eh, li eh, jittieħdu eh, kontra dan. Mille grazie. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazie, nixtieq nirringrazzja s-Sassur Gasparinetti mill kummissjoni Ewropea. Try to focus on the infringement procedure tidu defokaw eh, biex tidu defokaw fuq eh, il-proċeduri ta' ksur eh, jekk tistaw. Grazzi, Senjora President. Għawna kanna kas u d-diemna kas klassiku fejn ehm, xaħat użaw reġjon fqir biex xaħem butu. Ovvjament dan jamela komplikata biex nimplementaw eh, id direttiva t dwar impjant li għala fl-2002 il-prokura ta' Kozenza eh, batet eh, ħabs l-eks assessur u l-oħrajn voluti din hija friska fis-sens li hawnhekk qed titkellmu dwar diżastru ambjentali ġifieri maġistratura Taljana ċalqet u hawnhekk nistgħu naraw illi hemm organu tal-istat illi għamel l-qedar wolu issa fuq eh, l ex assessur hemm hemm il-proċess li għadu għaddej, jridu għadu attenti, għanna l-ewwel sentenza illi li ma illi kundannat l ex likwidatur. Issa, jekk irridu nħallu l-maġistratura biex eh, devalwa l-elementi kollha differenti, jridu naraw illi eh, naraw eh, kif il-partijiet differenti jistaw jilabu rwol fost oħrajn ċittadini. Waċar li għalissa għandna ma mandirizzajniex situazzjoni, ma kol problema ta' rizorsi, unek qed nitkellmu dwar zona speċifika illi hija inkluża minn liġi taljana bħala sita tħul nazzjonali, ġifiri li għalja hemm bonifiki. Hemm tliet possibiltajiet ta' intervent l-ewwel waħda il-komun li jista' intervjeni, imma ma intervenix, ilhom setax-il sena ċittadini stennew intervent xejn ma sar. Mbagħad fuq hemm l-istat, l-istat li eh, ma intervenix għal li xandet dwar eh, xi ħaġa tas-sew lokali u Eh, dan eh, allura mhuwiex kas bħal dak ta' Taranto jew Porto Marghera, però hemm ukoll dik ta' siti ta' interess reġjonali fuq dak eh, il-livell nistgħu nieħdu inizjattivi l li għax hemmhekk hawnhekk qed nitkellmu dwar mijiet ta' eluf, però qed nitkellmu dwar tliet vaske li jridu jiġu impermeabilizzati u allura rridu ikun hemm investimenti kbar, orajt, forse komun ma jistax jamel dan però reġun iva xnistaw nagħmlu niftafu aħna għandna proġedura ta' ksur miftuħa fuq eh, il-trattament ta' dranaċ eh, u diġà kien hemm sentenza tal-qorti l-ewwel waħda eh, tal-2012 u t-tieni waħda li tikkondanna l-Italja biex tħallas penali jella li l-ewwel sentenza ma ġietx applikata. Dak li stajna nagħmlu aħna fl-ispeċifiku issa fu eh, dawn eh, il-ħofriet li rridu ehm, mux mux mux ħofriet fil-fat ma ponz li rridu naraw artifiċjali nħolqu li rridu nimpermeabilizzaw, rridu naraw li ikun hemm intervent u rridu eh, nkomplu għaddejjin bil-proċeduri eh, partikolarment fuq dan il-kas irridu eh, naraw illi nistennew il-proċess li għadu għaddej u peress li hemm il-maġistratura li jettejt isma u kas ta' dizastru ambientali jitfa l-entitajiet reġjonali anki u d-diem ir-responsabilta' Iva, l-ewel darba il kummissjoni ħadet r-rwol eh, tijaj tajab wis. Rridu naraw li pas-pas naslu għal konklużjoni fl-aqwa spiritu eh, ta' kooperazzjoni. Essa, kollegi, f'dan il-kas il-Komitat ma speċaċe eh, Ma spiċċa xarena, pal dik ta' Verona, Sur, eh, grazzi signor President, Ivan jena għet intervjeni, mux biz biex nir-ingrazzja il-petizjonanti, petizjonant fil-fat li għet għonek, imma u koll l spirta l komissjoni fers il-fat li u għataljan, rappresentant tal-Kommissjoni en, en biex eh, u jifhem eh, l-impenn eh, jifhem li d-dinja problema trid trid tenqasam u trid tiġi konsiderata bħala problema toħrajn ukoll problema Ewropea mhux biss Taljana. Rridu noqogħdu tassew attenti għal għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar realtà Taljana tassew komplessa, tassew diffiċli. Rridu naraw illi eh, naġiċu naħta noqogħdu attenti pero jem proċedimenti għaddejjien, ġifieri ma rridux għom eh, jew nkella nċajpru eh, jew nċeklu għom, nċeklu għom diskors politiku. Rridu naraw li jkun hemm permeabilizzazzjoni ta' dawn eh, il-settling leaks eh, u naraw illi eh, dak illi diġa huwa diżastru, dak li dak il-ħsara kollha li saret ma tkomplix. Probabilment forsi nota ta' min in konsiderazzjoni minna ta' din dan il-kumitat fil-Kalabria wara li fl tu da dawn it-tip ta' interventi rridu naraw illi eh, noqogħdu eh, b'seba' mittajn fuq din it-tema tant delikata. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, iva. Fil-fatt m'għandix kelli moħra, Ma nafx hekk kollegi oħra ġiċu intervjenu fuq dan il-punt le, ta' wisq. Eh. Allura, nista' nisniden il-petizjonant mirġrit biex jala u jekk hemm xi ħaġa li fuq eh, jixtieq jitkellem fejn fir fuq tweġiba tal-Kummissjoni u kellha fuq il-kumment tas Sur Iva, nem żewġ eh, minuti massimo. Iva, nemmen li eh, fl-axar mill-axar eh, li namlu appell għal reġjun importanti għal li xie prezident għal reġjun Kalabria, meta kien hemm eh, Wieħed minn dawk każijiet ta' nirien ġenerati jiena kont wieħed minn tal-ewwel li saqsejtu mistoqsijiet u intervjena li li għax għal jumejn il-ħaddiema ta' tifitanna rapprovaw jitfu nirien meta kien hemm il-tħaħen tossiċi li kienu jidħlu fid-djar u bħal dejjem għamel l-istess wediet Ġifieri għandna għaddimna dan dan il-ping pong għaddej bejn livell ta' gvern u ieħor eh, li eh, jagħmel komda għalihom, pero l-importanti eh, għal il-edukazzjoni. Grazzi, grazzi l petizjonant li vjaġġa minn għand bot, issa konkludi billi ngħid illi ovvjament ħanżommu din il-petizzjoni miftuħa, kommissjoni illi diġà kienet tassew tassibi, pero dak li rrit ngħid il-Kummissjoni hija li għandha timmonitora mhux biss konformità tal-Italja ta' direttiva wieħed u design slash 2071 pero u koll dik ta' l-IED ġviri dak tal-emissjonijiet industriali nemmen li tistaw tamlu xaħġa fuq dan meta qed nitkellmu dwar l-isforzi. Naħseb li eh, għandkom la posta kolħat. Nisaw namlu eh, nilaburu għaltan aħna u kol billi nibatu itra l autorita italjana fl-imkien ma' biex eh, nidwazzjoni fuq livell lokali. Ġifiri nibatu itra l-reġun ta' Kalabria. u eh, nħedġu il-Komissjoni biex eh, tikkonsidra wkoll ksur vizavi direttiva IED. Kulħadd jaqbel ma dan tajjeb wis eh, tidru Il qed taqblu ngħaddu issa appunt 30 ġifir il-follow-up għal zjara ta' sejbit ta' fatti f'Madrid din saret f'Mejju ta' sena li għaddiet taħt it-mexxejja ta' Jude Kelly Darling kienet waħda interessanti, iżda waħda diffiċli. U nixtieq ngħid li jiena tassew onorata bil-preżenza ta' Sur Bopa li huwa nunzju apostoliku hawnhekk Sur Bopa inti merba bik f'dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet. Għanna petizzjonanti, għanna Kweto, Speranza Ornedo, Ruth, Appleby. Tlet petizzjonanti kontenti li ntomba ġejtu għawnek mġejt fosna li xtieq nistedinkom biex teħdur kelmatkom 5 minuti massimu kull wieħed. Grazzi. Which one starts? So you're too humble, just take the floor. Maybe. Tista tibda, mhux rafen toqgħod lura. Forsi kweto li semmejt tista tibda. Muchas gracias. Buenos días. In nombre de las asociaciones y víctimas. Iva, grazie ħafna fissem tal-Assoċjazzjoni ta' Vittmi li aħna nirrappreżentaw nixtiequ nitkellmu dwar id-disperazzjoni u n-niket għal tfal li nsterqu fi Spanja. Ħadd ma jista' jimmaġina x'inhu d dururi li inti ma tkunx taf x'ġara mit-tarbija tiegħek. Inti tmur fi xandir, tirrepet il-kastija kemm il-darba. nixtiequkom tifmu s-sitwazzjoni tagħna. Aħna għal ħafna snin nissuspettajna l-imwiet ta' tfal tagħna u mbagħad sibna twiebed vojta. Satax il sena wara dan kien il każ fi ċimiterju ta' Kadi. Kien hemm però każijiet madwar Spanja kollha dan eh, l-iskandlu jaffettwaw ħafna nies, hemm ħafna każijiet U dawn ma jmorrux lura biss għal wara l-gwerra, dawn huma tfal illi e, twildu f'demokrazija u suppost kienu fit twibet tagħhom aħna qajjimna dawn il-każijiet taħt demokrazija wara l-65. Dawn il-każijiet jibqgħu sejrin sal-aħħar ta' disanijiet ħadd ma jrid ikun responsabbli għal dan. Il-prosekutur pubbliku reċentament qal illi hemm żewġ każijiet biss li spiċċaw il-qorti minn 3000 każ. U dan fl-2012. Qatt ma stabet identità vera tal-vittma u ir-reati ġew preskritti. Hemm minn blok mill-istituzzjonijiet. Il-ġustizja Spanjola mhux qed tfittex il-familja bioloġika u minkejja r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-ġusma Uda ta' Kummissjoni Ewropea, ir-realtà hija li qegħdin niffaċċaw ċertu vittmi ta' dan il-reat permanenti kontra d-drittijiet tal-bniedem. Minn hawnhekk aħna nixtiequ ngħidu lil dan il-Kumitat, l-Ombudsman, il-Difensuri tad drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea sabiex fil-qafas tar-responsabbiltajiet tagħhom jagħmlu l kummissjoni ta' Investigazzjoni biex isibu il-verità, il-ġustizzja u ir-reparazzjoni informazzjoni eh, fil-memorja tal-vittmi, eh, specialment speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-fatt li qed jisparixxu dawn it-tfal fi Spanja mandu hemm la preskrizzjoni, la frontieri u laqas impunità aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-Kummissjoni talli qegħdin isegwu dan il-proċeduri kif ukoll nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li ġew iżuruna li waslu id-dikjerazzjonijiet tagħna quddiem il-Parlamentari Ewropej kollha. Grazzi. Thank you very much. Esperanza Ornedo. Grazie a sa Esperanza Ornedo. Informe komunika lo kambju sufri. Dan il-rapport juri il-tibdil li saru eh, qoddim eh, il-orti tal-ġustizzja. Nixtieq ngħid li minn Novembru tal-2012 meta l-udjenza eh, deċidiet li eh, tagħmel sentenza eh, partikolari għalu li kien hemm il-preskrizzjoni. Is-soluzzjoni għall-inġustizzja li għanna u li inna snin niddenunċaw u għanda soluzzjoni waħda li għanda tasal u dim il-Orti Suprema. U din hija kwistjoni ta' tfal misruqa u b'differenza għal eh, rati provinċali l-Qorti Suprema iva għandha is-seta li tagħmel dan din xi ħaġa tista' taffettwa il-territorju kollu ta' Spanja. Dinja opinjoni ta' eh, maġistrat Jose Maria Mendes Murmija li kien kontra s sentenza tal-2012 u fetaħ kawża ta' kassazzjoni qudiem il-Qorti Suprema. U Eh, il-petizzjoni tiegħi waslet eh, u ta' id-dokumentazzjoni kollha. Kien hemm maġistrat fl-aħħar li kien mm, imħallef li wassal din l-informazzjoni u kien hemm numru ta' linji li kellhom jiġu segwiti anka mm, biex jipprova jtaffi xi ftit il-niket ta' ħafna familji. U dan jgħid li rrid nikkonkludi dbir li qed timponi l kuxenza tiegħi. U din qed nappoġġa kawża li hija eh, tajba u li jekk hija tajba għal xi ħadd aħjar. U għed rrit kalkula il-periodu għal-preskrizzjoni sabiex il-persuna affettwata tkun taf xe tiġri. irrid nitlob li l-imħallef jerġa' jiftaħ il-każijiet u jagħmel roadmap għal dan. U dan l-imħallef jgħid li hemm ukoll oppożizzjoni għal dak li qalet il-qorti ta' Welga. U ma jirraċċettawx l-interpretazzjoni eh, tal-udjenza. u fl nett. Dan irid ikun rappreżentat qudiem il-Tribunal Qol il-Qorti Olja, eh, rikors qudiem il-Qorti ta' Kassazzjoni li wasal għal sentenzi eh, sentenzi ta' U din hija ħaġa importanti ħafna nippruvaw noħorġu ċertu linji ta' eh, ta' leġislazzjoni li għandu japplika fit-territorju kollu Spanjol. Thank you very much and, and it's very interesting to see. Grazzi ħafna interessanti ħafna għandu wkoll artiklu dwar is-sentenza tal-qorti hija importanti ħafna illi il ginekologist is-survela instab ħatim mill-Qorti Suprema din hija importanti ħafna. U verament is-saħħa il-każ takom. Grazzi wkoll talli semmejt din is-sentenza tal-qorta. Ruth Appleby, nerġa' nistiedek sabiex tu l-kelma kont diġà magħna. Grazzi ħafna, grazzi tal-li studentuni għal dillaqa. Ija, għatta pjaċir verament għalija. Jiena onorata li nkun hawnhekk. Nistgħu nifokaw fuq is-sitwazzjoni kollha kemm hi. u mhux se nidħol fil-każ personali tiegħi, però xi drabi dan huwa meħtieġ għaliex jiena vittma li m'iniex qiegħda fi Spanja. Ġifieri n-numru ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport kienu relevanti ħafna lija. U ser nidħol f'xi punti issa. Rakkomandazzjoni numru 7 għal protokoll ċar illi fuq anzi, għallim autoritajiet huma responsabbli għall-investigazzjoni. Jiena m'għandi l-ebda evidenza illi minn meta kien hemm ir-rapport kien hemm bidla. Jiena verament insiba diffiċli nsib xi ħadd illi jieħu responsabbli tal investigazzjoni minn barra intom. Dan huwa importanti ħafna għalija għax bħalma hemm miktub fir-rapport f'paġna 10 il-każ tiegħi huwa msemmi u hemm miktub illi l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Spanjol ma jafx bil-każ tiegħi. U dan qalu illi kienet il-Pulizija Ingliża l-investigat u dan mhuwiex minnu u huwa frustranti bħala vittma illi naqra xi ħaġa bħal dan wara sitt snin u nofs jina fl-istess pożizzjoni ma nistax naċċetta dan il-każ tiegħi għadda mis-sistema ġudizjari Spanjola kollha anki l-Qorti tal-Qorti Kostituzzjonali kull deċiżjoni ġiet ratifikata mill-prosekuzzjoni pubblika. Ġifir kif jazzartaw li jgħidu li ma jafux bil-każ tiegħi. Ma nistax naffir din, jiddispjaċini qed nemozzjona ruħi, però verament ma nistax naħfira din l-ħaġa għal daqstant snin jiena offrejt l-imħabba l-ħin u il-flus tiegħi. Ma nistax naċċetta li jgħidu li ma jafu xejn dwar il-kas tiegħi. Il-Pulizija Ingliża qalt li illi ma tista' tagħmel xejn. Dan huwa l-kliem illi jiena rċivejt mill-awtoritajiet ehm, Ingliżi qalu li li huma biss postiera sabiex ngħidlek illi huma setgħu biss iwasslu d-dokumenti tiegħi xejn iktar illi nisma dam il-ġdid jiena nistaqsi mela jinfeqeda. Uma il-Polizija Ingliża tajt li ma tistax interferixi f'sistema ġudizzjarja f'pajjiż ieħor. Il-prosekuzzjoni pubblika Spanjola ma taf xejn, jiena mitlufa edha waħdi u ħadd ma jrid jieħu r-responsabilità tiegħi. Anke l-pajjiż tiegħi għandu bżonn li jieħu r-responsabilità, però mhux qed jagħmel dan. Jiena bħalma qed jiena għamil da kollu l-istajt fi Spanja għax kont f'kull orti li stajt imur fija u f'dal-ħin ħadd ħadd ma tkellem miegħi lanqas persuna waħda. U jiena ma nistax nifhem kif każ tista' tasal il-qorti u jiena verament tlabt sabiex e, nati xida qoddim il-qorti, però jiena ġejt rifutata kemm il-darba mill-uffiċċju tal-prosekuzzjoni pubbliku. Kemm il-darba U meta saru d-deċiżjonijiet fil-każijiet jiena ma nkun naf xejn. U kull darba nirċievi il-kassi ser jingħalaq. Għalhekk il-pożizzjoni tiegħi hija li jien ma nista' nagħmel xejn fir-Renju Unit għaliex m'hemmx investigazzjoni u ma jistgħux jinterferixxu, allura x'nagħmel jien? il-każ jista' jinfetaħ biss fi Spanja, però jekk hemm evidenza ġdida, jiena kif nista' nagħti eh, evidenza ġdida jekk m'hemmx investigazzjoni. U qatt ma kien hemm. Paġna disa' intom għamiltu referenza għal fatt illi irridu nistabilixxu eżaġ ġara u dan indipendentament mill- Eh, fattibilità ġudizzjarja. U naħseb illi fil-kastijie u f'ħafna każijiet oħra hawnhekk waqgħu l-affarijiet għaliex id-dokumenti saru bbażi ta' leġiżlazzjoni ħadd ma ġara eża ma, ma iverifika eża ġara il-licenzja sabiex il-tarbija tiegħi tiġi mitfuna ma ġietx iffirmata u ħadd m'għamel xejn. Jina E, tlab sabiex il-marki ta' swaba jiġu ikkonfermati e, ma tiegħi fuq iċ-ċertifikat ta' twelid u l-kumplament ma sar xejn. Jiena ġbart ammont kbir ta' dokumenti però ħadd ma jħares lejhom. Għalhekk jiena kont vera kuntenta illi nisma' E, fir-rapport min kellu jieħu l-pis tal-proċess ġudizzjarju f'dan il-każ, però ħadd xejn ma ġara. Taħseb li tista' tispiċċa diskors jekk mikrofonu għal-kellima, mikrofonu għal-kellima. Minħabba li l-kassejju internazzjonali intom tajdu illi l-Interpol għandu jagħmel supervizjoni meta ikun hemm każ internazzjonali. L-Interpol kellha l-każ qudiema li ġimgħat u ħadd ma tkellem miegħi xemm ġara. Ma rridx nispiċċa fuq nota negattiva, bħalma għed il-Kumitat tal petizzjonijiet kien verament ta' appoġġ kbir u jiena qatt ma jinsa dan, però l-pożizzjoni tiegħi bħalissa hija illi jiena verament et nimbotta sabiex il-Pulizija eh, Lokali titlob għal finanzjament mill-Pulizija Ingliża. Jiena irċivejt eh, aġġornament biss nar l-erba għal semmejt li ser niġi għawek u jekk xi ħaġa timxil qudiem hija biss grazzi għalikom. Jiena inħossni vulnerabbli ħafna għalix eh, wara marzu 29 ta' marzu il-pajsej għamil deċizjoni terribli fl-opinjoni tijaj. Jena naħdem full time għandi tfal irrit irrid nieħu it-tfal familja u najn lil dawk li qegħdin fl-istess sitwazzjoni bħali. Jiddispjaċini, Iva, naf li ħaj speċjali. In-nies qed jiġu għandi għall-għajnuna, però jien fuq min sendur. Jiena nifhem ħafna aħna eh, nifmuk unuru solidarieta solidarjetà miegħek. Induru għall-assoċjazzjoni dal vittmi illi kienet involuta fil-proposta ta' tal-liġi. Rajna xi ċaqliq fi Spanja fil-fat u ninsab ħerqana li nisma informazzjoni dwar dan minn anki solidat. Tliet minuti kull wieħed. Buenos dias a todas. Nodo tajba l kulħadd dawk li l-membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u grazzi tal-li offrejtuna din l-opportunità li nkunu għaw. Għaddit sena mir-rapport tal-emissjonijiet u rakkomandazzjonijiet. Il-ħruġ ta' dan ir-rapport ma' ritfit ma' l-inizjattiva li li kien sar ma' grupp Arġentin sena qabel dinja liġi fuq affarijiet misruqa fi Spanja aħna inkludejna fil-artikli rakkomandazzjonijiet mod partikolari tar-rapport fl-2016 u 17 l-assoċjazzjoni tagħna fuq it-tfal misruqa u ġviri it-tfal misruqa u t-tfal tiegħi wkoll eh, kien hemm l-emenda fuq il-liġi ta' Navarra 33/2013. Lan kien li ninkludu l-vittmi tal-serq ta' tfal fil-żewġ leġiżjazzjonijiet autonomiċi autonomy. Dawn iż-żewġ liġijiet ġew approvati b'din l-inklużjoni fid-29 ta' Ġunju 19 ta' Ottubru tal-2017. Kien permessa dawk l-esperjenzi li aħna bdejna naraw li kien hemm bżonn li jkun hemm afa statali dwar id-dispożizzjonijiet leġislattivi stabiliti fil-komunitajiet autonomi differenti. U dan minħabba l ispeċifiċità li għandu dan ir-reat brabta ma', ma reati oħra. Aħna għanna interpreti illi qed jgħidu li titkellem taġel ħafna. Jekk jogħġbok, tkellem iktar bil-mod sabiex ikun hemm interpretazzjoni effiċenti, grazzi. Lo siento. <laughs> Ehm, ma tiskuża ruha. Jiena kont ngħid li kien b'dawn l-esperjenzi meta bdejna naraw li kien hemm bżonn li jkun hemm statali għal dawn id-dispożizzjonijiet leġislattivi li ġew waqfal bil-komunitajiet autonomi differenti. U dan b'mod konkret marbut man natura ta' dan ir-reat brabta ma' reati oħra kontra l-umanità. Palissa komunament il-destin ta' dawn it-tfal li kienu misruqa kien il-bot, kienu l-bot mill-post fej kunu twildu Għalhekk, l-attwazzjonijiet li jsir kull komunità autonoma minn ebda kumlajn ebda konnessjoni ma' komunitajiet oħra ma jippermettix li l-familji jsibu it-tfal tagħhom. U illum hemm adulti li ġiet misruqa l-identità tagħhom u għalhekk huwa diffiċli verament isibu l-xulxin punti differenti fl-istat għalhekk dawk il-miżuri kollha li bil-fors iridu jistabilixxu dispożizzjonijiet leġislattivi differenti tal-komunitajiet awtonomi, jgħidu li hemm xi mekkaniżmi omogeni f'dawk kollha għalhekk hemm ukoll il-ħolqien ta' ċertu organizmi u strumenti statali permettu l-investigazzjoni effettiva ta' dan ir-reat fl-isport fil-Spanja kollha b'mod koordinat. La darba kenna dan il-bżon eh, mod ċar, din ippreżentajni għal il-koordinatur statali tal-appoċ għal kwerel Argentina se akwa. Entità li aħna parti minna u li wet u xol tagħna flimkien minn meta twaqfet fl-2012 se akwa hija organizzazzjoni ta' eh, li ila tiġilet fid-difiża tal-drittijiet tal-bniedem. U din ġiet irreġistrata fil-25 kien hemm proposta ta' liġi li ġiet irreġistrata fil-25 ta' Settembru. Il-grupp ta' il-Grupp Soċjalista ppreżenta quddiem il-plenarja u ġiet approvata mm, b'unanimità li huwa fatt storiku. Fadalli żewġ minuti. Għalhekk għal dan ir raġun għal din ir-raġuni għalina din il-proposta ta' liġi bħala proposta kif ukoll xprun minnaħa ta' soċjetà ċivili li ntlaqat mill-parlamentari tagħna huwa li iżjed pass importanti li sar mill-pubblikazzjoni tar-rapport fil-qafas leġislattiv permezz tagħha hemm għodot sabiex l-istat iwettaq l obbligi tiegħu ġifieri investigazzjoni tal-verità tal-fatti li l-vittmi jkollhom ġustizzja u reparazzjoni li jiġu ġustizzjat mm, jkun hemm ehm, ġustizzja tal-persuni li wettqu dawn il-fatti u nassiguraw li din il-rejat ma jsir qatt aktar għalhekk nixtieq nagħlaq billi nitlob li dan il-kumitat toħroġ komunikazzjoni fuq il-bżon li jinħareġ b'mod urġenti l-approvazzjoni tal-proposta fuq tal-liġi fuq it-tfal misruqa fl-Istat Spanjol. Grazzi. Grazzi ħafna ma rridx waqfek għax kienet interessata ħafna Jumejnilu ilu kellna din adozzjoni eh, unanima li huwa suċċess kbir minnaħat naħa tal- Kongress Spanjol li adottaw dan mod unanimu il-kollega tliet minuti. Nodo tajba li kulħadd jiena nixtieq ningħaqad ma' ringrazzjamenti għal persuna li tkellmet qabli għal l-istedina li parteċipaw illum f'din il-laqa ta' segwitu wara iż-żjara li saret f'Mejju ta' sena l-oħra. Kien hemm rakkomandazzjonijiet ta' 23 ta' Novembru tal-2017 li fih 31 rakkomandazzjonijiet ma' sfortunatament fix-xhur li għaddew bejn Novembru tal-2017 u Ġunju tal-2018 l-awtoritajiet Spanjoli la waslu għal rikonoxximent laqas l-investigazzjoni ta' dan ir-reat. Min Ġunju u tibdil fil-gvern kienem ftit ma meħtieġa eh, avvanzi fil-rikonoxximent ta' dan ir-reat. Għalla mela qalet il-kollega tagħna tiegħi eh, nar eh, din il-ġimgħa ġiet ippreżentata din il-proposta ta' liġi u ġiet mitqisa. U issa fil-qosor ħafna ħan nispjega xi wħud minn rakkomandazzjonijiet li kienu inklużi u kif jaffettwaw il-kontenut tal-rakkomandazzjonijiet tal komissjoni Din il-liġi tigarantixxi għall-ewwel darba li il-vittmi tal-ser ta' tfal jkunu jistgħu jgawdu drittijiet tagħhom. Fl-istess ħin tirrikonoxxu tassigura drittijiet tal-dritt tal-verità, l-ġustizzja, reparazzjoni, u li ma tiġix repetuta eh, u dan permezz tal-miżuri differenti li hemm il-garanzija tal-dritt ta' aċċett għal eh, files kemm dawk pubbliċi kif ukoll privati bħal tal-kliniks, eċetera, u anke tal-Knisja Kattolika li jsiru eżumazzjonijiet min-naħa tal-Ministeru tal-Ġustizzja u mhux mill-vittmi, attenzjoni medika u legali u e, psikoloġika u kif ukoll kampanja ta' informazzjoni sabiex dan ir-reat ma jserġax isir. Minn barra dan fil-liġi nirrikonoxxu l-kondizzjoni tal-vittmi li huma affettwati minn dan ir-reat li huwa eh, reat kontra l-umanità li għatma nistawx nikkalkulaw. Dan il-mod Spanja tibda twetta ir rakkomandazzjoni tal-ġus maquna speċjalment il-rapporter tal ġustizzja Transizzjonali, kif ukoll il-prinċipji tal-liġi internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem Dan huwa tekst li jaqgħad flimkien lil vittmi kollha għal ser ta' tfal kemm waqt id-dittatura kif ukoll is-snin ta' wara u kemm il-familji qegħdin ifittxu kif ukoll in-nies li qegħdin ifittxu l-identità tagħhom. Issa, dan kollu għandu bżon l-istess dinamika. Għal dak li għandu xjaqsam l-organizmi, l-entitajiet, l-proposta tal-liġi ħajkunem psekuzzjoni speċjali biex garantixxu lil vitmi eh, li jkunu qegħdin eh, jkun hemm unità ta' investigazzjoni tal-Pulizija Ġudizzjarja u anka eh, Kumitat Statali għal dritt tal-identità. Umbat irrit ikun hemm database nazzjonali li tista' jkollhom aċċess għaliha gratis bla ħlas. U s-sistema jrid jgarantixxi l-parteċipazzjoni tal-vittmi permezz tar-rappreżentanti tagħha u għandu appoġġ kbir ta' organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem nazzjonali u internazzjonali. Nixtieq nagħlaq billi naqat mal-petizzjoni li qed issir l-grupp parlamentari kif ukoll ovvjament anka jekk ħantenni il-maġġoranza tar-rakkomandazzjonijiet li qed jiġu injorati u l-implementazzjoni tagħhom hija meħtieġa sabiex inkonkludu transizzjoni fi Spanja. Grazzi. Thank you very much. So one could really Grazzi ħafna nistgħu ngħidu illi kellna kooperazzjoni tajba ħafna bejn il-petizzjonanti dan il-kumitat intom U il-prova hija din illi l il kungress Spanjol u l proposta legali illi qed isir ħidma fuqha eh, għamlu proposta li mm, jistudjaw dawn il-każijiet din mhijiex kwistjoni politika, hija kwistjoni eh, li tikkonċerna l-kulħadd, hija dwar il-ġustizzja dwar eh, l-umanità hija obbligu għal partijiet interessati u kol ta' soċjeċa ċivili li semmew leħinom li jiftħu l-arkivi, jinkoraġġixxu eh, l-nies. Il-verità biss tista' teħlisna u m'hemm xejn ħażin eh, milli inħallu l-verità toħroġ. Illum il-Kummissjoni hija rappreżentata minn Zoe Sakeljado u nistidilna biex eh, tispjega il sitwazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena nixtieq nesprimi eh, simpatija sħiħa tiegħi mal-vittmi U għadajem diffiċli li nitkellem wara illi nisma dawn l-istejjer flimkien mal-kollega mill-Kommissjoni Ewropea aħna studjajna l-petizzjonijiet tal-vitmi illi irċivejna u eh, studjajnjom il-perspettiva ta' ċertu strumenti legali. Aħna studjajnjom mill- l-entità direttiva tal-kontra traffikar għax xi il-menti kienem tħassib ta' traffikar ukoll palma għadna li l-petizjonanti sfortunatament aħna bidejna marbuta għaliex dawn ir-rejati huma imorru lura iktar mill-lodda eh, il-jana u għalek mhumiex mux fil-kompetenza tagħna illi nesaminawhom din id-direttiva tal-antitraffikar forsi tot għal futur tas soċjetajiet tagħna u nistgħu nisqu illi priorità tagħna illi inwaqfu l-impunità li traffikanti u ma rridux li niffaċilitaw xogħolhom. Aħna bħala Kummissjoni ħadna l-impenni laħdmu f'di triq. Il-kollega tiegħi qed teżamina d-direttiva tal-vittmi. Grazzi ħafna jiena naħdem f'Digi Justice. Nixtieq nitkellem dwar l-applikazzjoni ta' direttiva ta' drittijiet tal-vittmi. Din hija direttiva ta' drittijiet proċedurali u minħabba dan tista' tiġi applikati wkoll għal reati li saru fil-passat, jiġifieri anke qabel idħul fis seħħ tal-applikazzjoni ta' dil-lodda. kawżi kriminali anke investigazzjonijiet li jsiru wara idħul fis seħħ ta' dan l-istrument. Ġifiri, d-direttiva daħlet fis seħħ fl-2000. Għanzi ġiet votata fl-2012 u daħlet fis seħħ fl-istati membri fl-2015. Ġifiri, taħt din id-direttiva jeqgħu dawk il- proċedimenti kriminali kollha anki il-partijiet investigativi illi bdew wara settembru tal-2015 hemm id-dritt għal appoġġ appoġġ minn speċjalisti, servizzi ġenerali ta' appoġġ, id-dritt tal protezzjoni, id-dritt għal aċċess għall informazzjoni, iżda wkoll hemm serje ta' drittijiet ġenerali illi huma għal vittmi huma vinkolanti għal dawk kollha illi jitlu f'kuntatt mal-vittmi waqt il-proċedimenti kriminali hemm ukoll investigazzjonijiet hemm id-dritt li tiġi trattat b'dinjità b'rispett mingħajr diskriminazzjoni u skont il-ħtiġijiet individwali tal-vittmi bħala komissjoni ma nistgħux nitlu fil-każijiet individwali, speċjalment każijiet illi eh, jinvolvu ġudikatura oħra, eh, tiftix tal-fatti, dawn jaqgħu taħt l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali. Però il komissjoni qed tagħmel monitoraġġ mill-qrib ta' kif l-istati membri jagħmlu traspożizzjoni u jimplementaw din id-direttiva ta' drittijiet tal-vittmi. Issa qegħdin nivverifikaw it-traspożizzjoni fl-istati membri kollha inkluż fi Spanja u fl-2017 il-Kummissjoni ser torroġ rapport dwar kif l-Istati membri kollha, inkluż Spanja, jiżguraw illi il vittmi jistgħu jkollhom eh, ikollhom id-drittijiet tagħhom taħt din id-direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li ċarajtu dan il-kun naħseb li dan verament jista' jibdel situazzjoni. Jekk din id-direttiva tiġi applikata b'mod tajb mill-Istati membri u tiġi forzata b'mod xieraq mill-Istati membri. Din tista' tkun għodda u tli ħafna għalhekk ninkoraġġixxu lil petizzjonanti sabiex jinvestigaw jekk din id-direttiva illi hija applikabbli lill proġedimenti kollha u bekk ikollhom aċċess għall informazzjoni din hija xi ħaġa importanti ħafna. Jekk taslu għall informazzjoni it-tajba diġà jkollkom inkoraġġament il-fatt li ma tkun taf xejn dik hija xi ħaġa negattiva ħafna. Issa Jude Girling Darling kienet il tal-missjoni fi Spanja tiftix ta' fatti. Grazzi ħafna Cecilia. Jiena nixtieq nibda billi nistaqsi għal paċenzja tagħkom għaliex forsi din hija l-aħħar darba illi ser nitkellem dwar dawn il-petizzjonijiet aħna inna naħdmu fuq dawn il-petizzjonijiet, però minħabba Brexit ma nistewx inkomplu l-ħidma tagħna. Dawn huma petizzjonijiet emozjonanti ħafna. U it-tim tiegħi ħadem mill-qrib ħafna mal-petizzjonanti u ma' oħrajn u naħseb illi huwa pożittiv ħafna illi għalkemm għatem weġa kbira u għalkemm ħafna nies għadhom iħossuhom mitlufa tajjeb illi eh, għanna rapport wara sena mill missjoni u bħalma tafu kienet eh, aġenda mimlija tal-missjoni ta' Madrid il-tqajna mal-interlokuturi kollha u rapport li aħna adottajna verament irrifletta eh, sensazzjoni ġenerali fid-delegazzjoni u irriflettiet il-rikjesti tal-petizjonanti minn dan il-parlament u dak li smajna mill-petizjonanti u għacċar aħna fil-verità minna differenza kbira bħala komunità tal-petizjonijiet u huwa rari illi tkun tista tajt illi dan il-komitat ikollu impatt dirett fl-indirizzar ta' situazzjoni meta aħna bdejna ħassejna li din kienet Eh, sitwazzjoni eh, bla li ma jistax ikolla suċċess nies li qed ifittxu l-aħwa tagħhom, ġenituri jfittxu tfal, verament ħassejnina konnet iħossuna mitlufa. U aħna qed nippruvaw nagħtu tama għaqda naħseb irridu narfu li din hija xi ħaġa b'saħħitha ħafna nisperaw illi dil-ħidma tkompli li l-in mill-żmien tiegħi fil-Parlament u li l-in mill-elezzjonijiet. Jiena it-tlieta kont kontenta ħafna li rċivejt email minn Madrid li qalet illi l kongress Spanjol ta' Deputati adotta b'mod unanimu il din il-proposta fuq il-trabi maħtufa Dil proposta inkludiet il-maġġoranza tal-rakkomandazzjonijiet tagħna u uriet illi il-laqat illi kellna f'Madrid mal-Kumitat ta' Ġustizzja tal-Deputati tal-Kungress Spanjol wara kemm kienet tal-mistħija illi kella tkun delegazzjoni mill-Parlament Ewropew li tiġi f'Madrid sabiex tiżblokka il-dialogu bejn il-partiti. Din hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxu għalhekk ta' malarx xtaqt nitkellem dwar l-elementi prinċipali tal leġiżlazzjoni li għandhom jaqsmu ma' rakkomandazzjonijiet tagħna. Ir-riżorsi kollha jridu jkunu disponibbli sabiex tistab il-verità ġustizzja għal ħtif ta' trabi fi Spanja mi 17 ta' Lulju tal-1936 u din hija importanti ħafna għaliex id-dibattitu kien dwar meta bdiet dil-ħaġa u kif tindirizza il-gwerra ċivili Spanjola, però il-fatt li hemm rikonoxximenti li l-bidu ta' dan kollu kien il-bidu tal-gwerra ċivili ġewwa Spanja huwa huwa tajjeb ħafna. Kulħadd qed jikwota lil Nelson Mandela din is-sena. Però importanta importanti li tirrikonoxxi dritt sa mill-bidu il-vittmi se jkollhom dritt li jkollhom aċċess għal dokumenti minn arkivji, sptarijiet, Eh, ċimiterji, gvern eh, lokali u se jkun hemm database biex jinstabbu dawn in-nies. Dawn il-vitmi għandhom id-dritt ta' assistenza psikoloġika legali u medika b'xejn. U dan fisem il-verità. Ħafna minn nies li l-tajna maħħob badrid u li rajna f'dan il-komitat matul is-snin verament jagħmlu minn kollox sabiex isibu l-membri tal-familja. Dil proposta votaw fuq nhar it-tlieta, però aħna nafu illi dan huwa biss il-bidu tal-proċess u bħalma aħna fil-Komitat tal-Petizzjonijiet enna sabiex naslu sa dal-punt issa ma nistgħux nieqfu, irridu ninkoraġġixxu l-Parlament Spanjol sabiex jibqa' dej, sabiex dawn il-proposti illi jimplementaw ir rakomandazzjonijiet verament jaħdmu fuqhom sabiex iwasslu e, drittijiet konkretu l-konkreti l-petizjonanti li konna qed nirrappreżentaw fuq vera ġenali fi Spanja hemm affarijiet li qed jimxu b'mass iktar maġġel dan huwa pożittiv. Però matul l-aħħar snin kellna wkoll numru ta' kuntatti illi nixtieq insemmi wkoll. il-nunzju appost il-nunzju apostoliku għall-Unjoni Ewropeja, is-Sur Bopin, hija hawnhekk u aħna kuntenti il-ħadem sabiex eh, ikon hemm aċċess ukoll għal dokumenti ekklesjastiċi f'Madrid. L-arkivji ekklesjastiċi ippermettit l-aċċess għal dawn id-dokumenti skont il-GDPR. Dawn huma lest li jaħdmu mal-Ministru tal-Ġustizzja sabiex l-arkivji ekklesjastiċi u dawk pubbliċi eh, ikunu aċċessibbli għan-nies u jsibu informazzjoni ta' mamudija eh, u eh, rekord zaħrajn illi għandha l-Knisja. Dan din hija pass Dan huwa passajja ħafna l-qoddim. Mbagħad nixtieq nirringrazzja mill-qalb l-unità tal-Kummissjoni ta' drittijiet tal-vittmi u tat tfal illi kienu magħna sa mill-bidu. Tkellmu dwar l-applikabilità tad direttiva tal-drittijiet tal-vittmi Il-każijiet kollha li ġew arkivjati minħabba li dawk involuti forsi mietu jew għal affarijiet oħra huma qoddim il-Kummissjoni llum irridu azzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli sabiex inkunu nafu li d-direttiva tal-drittijiet tal-vittmi tiġi implementati bisħieħ f'dawn il-każijiet. il vittmi għamlu network internazzjonali, we are looking for you. U għalek eżempju internazzjonali jati bħal bħalma eżempju smajna minn Ruth. Irridu napoġġaw dan il-network, organizzaw huma stess, pero dawn huma nies vulnerabli illi qed jippruvaw isibu appoġġ u għandna bħala kumitat tal-petizzjonijiet irridu naraw x'namlu. Jiena nirringrazzja b'mod partikolari l-Antonio Alonso mill-INTCF illi kien f'kuntat konstanti miegħi. Spjega li x'qed jiġi fi Spanja. Naħseb li dan huwa importanti ħafna. Dan huwa din hija l-aħħar opportunità tiegħi sabiex nitkellem. Sar ħafna progress, però fadal ħafna xisib. Bħala kumitat irridu nżommu dawn il-petizzjonijiet miftuħa għaliex billi nitfgħu dawl internazzjonali fuq dak li qed jiġri aħna qed noħolqu momentu fi Spanja sabiex tinsab il-verità. U għanna nikdbu li l-President tal-Parlament Spanjol u l president tal-Kumitat ta' Ġustizzja fil-Parlament Spanjol sabiex ngħidu li aħna nixtiequ nagħlqu dawn il-petizzjonijiet u nixtiequ li ngħaddu dan it-ħassib kollu lill parlament Spanjol, però sabiex nagħmlu dan irridu naddaw naraw li l-leġislazzjoni eh, adottata nhar it-tlieta tidħol fil-leġislazzjoni Spanjola sabiex verament jindirizzaw il każ ta' trabi maħtufa. Naħseb li kien hemm kooperazzjoni tajba ħafna mhux biss dan il-kumitat iżda wkoll mal-petizzjonanti, mal-kollegi f'Madrid, hemm ħafna interess eh, mill-istampa kemm fi Spanja iżda wkoll barra minn Spanja u huwa minnu illi id-dibattitu pubbliku wassal għal risposti minn nies illi kellhom peace fuqhom. Ħafna minnhom ħassew mitlufa, però hemm ħafna nies fl-istess sitwazzjoni qed jippruvaw isibu risposti. Grazzi. Jude, and as chair for this. Grazzi ħafna. Jude. Nixtieq nirringrazzjak ħafna għal ħidma tiegħek. Dan huwa eżempju sabiħ ta' kif taħdem mod Din dinjitus ta' suċċess sabiħ ħafna. U għandek iżżomm dit taħlita ta' determinazzjoni, eh, passjoni u, u simpatija. Fl-ar mill-aħħar il-verità toħroġ. Grazzi ħafna fisem il-kumitat. Eh, għamilt xogħol tajjeb ħafna. Issa ndur fuq il-kollegi l-oħra li huma kollegi, anzi li kienu preżenti fil-missjoni ta' tiftix tal-fatti illi ħadmu ħafna fuq da' suġġett. Grazzi. Grazie, Signora President. Jina ma nishtiqx nirrepeti dak li diġa intqal, imma nishtiq nieħu l-opportunità biex nuri s solidarjetà ma' l-petizjonanti u nirrikonoxxu r ruol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, ir ruol li kellna u li għata għandna fuq dan is-suġġett li eh, seta' jagħtihom l-importanza li kellhom bżonn fuq dan is-suġġett quddiem il-Gvern ta' Spanja. Jina nixtieq nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja il-kollega li fl-aħħar mill-aħħar ħarġet dan ir-rapport mimli rakkomandazzjonijiet li kien verament u utli biex ikunu nistgħu nfasslu dan l-abbozz ta' liġi u r-rikonoxximent ġenerali u dak kollu li fisser min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet sensittività u probabbilment ħad tkun l-aħħar darba li nismawa hawnhekk għaliex sfortunatament hemm is-sitwazzjoni eh, li nafu biha. Imma ma ninsewx u ma rridx nħallin l-moment jgħaddi mingħajr ma nirrikonoxxi b'mod ċar il-ħidma li għamlet. Jidher li hawn bidla, proposta ta' liġi, niġi tiġi proċessata, nixtieq nirringrazzja wkoll koll ċarezza li kellha l-Kummissjoni Ewropea fuq kemm tista' tiġi applikata direttiva fuq il-vittmi u jidher li l-affarijiet qegħdin jinbidlu anke jekk ma nistgħux ngħidu li din il-petizzjoni u dan il-każ mhux konklużi għalissa. Għalhekk il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa u rridu nitolbu li din tiġi proċessata kemm jista' jkun malajr qudiem il-Kungress tad Deputati Spanjoli sabiex inkunu nistgħu e, eh, nimxu qudiem fuqha u xejn aktar u nirringrazzja mill-kollega. Thank you very much. Grazzi ħafna. Kerja Marja. Sor Marjas. Jorġbok. Grazzi. Signora Presidente, petizjoniet pal dawn eh, huma tassew importanti l-ewwel ber kollox nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti għaliex tassew kellhom kuraġġ eh, għajmu punt bħal dan hawnhekk eh, nafu li minn punt vista politiku storiku din kienet realtà ta' tfal li u trabi li jebu taħt ir-reġim ta' Franco importanti wkoll li natu nifsa demokrazija lil dawn il-momenti eh, storiċi. Grazzi minn qalbi lil ġudet u lill oħrajn li segwew din il-kwistjoni. Minn dan kollu nistgħu niġbdu l-konklużjoni ġifieri nistgħu nkunu effiċjenti, eh, nistgħu naraw illi eh, minn mindu wasa din kwistjoni fidejna, ma għadna azzjoni nafu li kienet kwistjoni illi għanqlet bosta, pero rna xirna netħlu fil-dettal tal-affarijiet, organizzajna zjara esplorativa biex nevalwaw il-kustjoni fid-dettar, kien hemm ukoll dibattitu fil-plenarja fuq il-kustjoni, ġifieri dan kollu din il-proċedura kollha ehm, wassal għal dan ir-riżultat u naħseb li huwa indikattiv tal-fatt li dan il-kumitat jista' joħloq eh, mobilizzazzjoni anke fuq affarijiet bħal dawn nafu li nattivi eh, snin sħaħra eh, inni eh, insegwu din kwestjoni mill-92-93 li juru kemm din hija kwestjoni lejla fuq il-mejda wa fost il-punt importanti lejna xeqnejt li kull darba li niddiskutu din il-kwestjoni jeve il-sala hija dejjem imlija mill-kollegi Spanjoli, ma nafx imma issa li wasalna fl-aħħar ma mhux qegħdin hawnhekk, mhux qegħdin hawnhekk biex iċabxbu għal dan l-eżitu tant pożittiv, fl-aħħar mill-aħħar dan huwa xogħol li l kull taw semu għalih. Nittamaw li din eh, il-petizjoni tibqa' miftuħa, illi fl-aħħar mill-aħħar naslu la bozz ta' liġi, illi l-liġijiet jiġu votati mill-Parlament Spanjol. Importanti wkoll li nżommu l-petizzjoni miftuħa għaliex ehm, issa huma l-awtoritajiet Spanjoli, ċittadini Spanjoli li jridu eh, jkomplu eh, din l-eżami storika din evalwazzjoni storika. U aħna minnaħa tagħna rridu komplu eh, segwu din is-sitwazzjoni eh, li eh, għanqlet li kulħadd mhux biss Spanjoli, xi ħaġa li għandha dimensjoni umana u storika. Grazzi, issa sur Terika Abras, jekk jogħġbu. Uh, we all see uh, how how important Il-kollet naraw kemm hija importanti din kwestjoni u kemm hija mifruxa fil-fatt. U temm il-kollegi jisemmew in-nuqqasijiet. fl mkella minnaħa ta' ġustizja Spanjola minn xħanuqot e, nisħaq nisħafu dan l għax forsi uħut jaraw pozizjoni politika malizjuza għalek minn xħanuqot nisisti fuq dan Għan naddi għal punti pozittivi Fl-aħħar mill-aħħar għandna proposta ta' liġi, għandna proposta ta' liġi li konna nistennewa u din hija aħbar tajba ħafna, verament aħbar tajba. Iżda għatem xi problemi żgħar, iva, imma naħseb li dawn wara kollox jiġu rranġati. U per eżempju, hemm xi dettalji għaliex li li per eżempju il-fat li f'dan il-kas edin ifittxu l-identità mm, tidir li ta' ta' ħasra li xkulħat għandu identità, xaħat li forsi ġim sawat per eżempju, kulħat għandu identità, ma rridu naraw kif ħan formulawa. Imma dak li huwa minnu huwa li li wieħed ikun jaf l-oriġnu, l-oriġni tiegħu ħafna minn dawn it-tfal misruqa, ħata tagħtihom xi ħaġa vera l-identità tagħhom. Imma jina nittamel li kullħat għandu eh, l-identità, anka per eżempju l-ommijiet, il-povri ommijiet li għaddew minn din l-esperienza. Il-tekst tal-parlament u koll jitkellem dwar il-fatt li kien hemm aktar minn 30 elf tfal, ħafna iżjed. Naħseb anka 200 elf jew 300 elf. Jew inkella ħaġa oħra li oġbitni l-kas tal-archives tal-Knisja, l-arkivi tal-Knisja. Jien dak li fimt meta konna f'Madrid huwa li rappreżentanti uffiċjali tal-Knisja li tkellimna magħhom qalu li l-arkivji tal-Knisja jiddependu minn kull arċiviskovat. Iġviri jek qed nitkellmu fuq eh, ċertu arkivi, iġviri ma jkollhomx aċċess għal kollox, iġviri kwistjoni interessanti di u forsi rridu nkomplu nsegwa minn hawnhekk forsi ħadd qobija Imma jiena issa imħasseb li tekst huwa ħafna. Ma kellna xejn u istanna tekst enormi. Iva ħaġa tajba minn ħafna aspetti, imma pereżempju edin noħolqu żewġ affarijiet li ma nafux kif ħajmorru. Il-Kumitat Statali għal-Dritt għall-Identità il-prosekuzzjoni speċjali fuq it-tfal misruqa. Jiena qed nibża minn ċertu affarijiet l-ewwel net li il-proċedura ta' dan, u l konkretizzazzjoni ta' dan eh, ħan nispiċaw imutu qabel ma jaslu irridu l-affarijiet jimxu qoddim kemm jista' jkun malajr. Tini ħaġa li l-ħaġa timxi qoddim eh, mod mhux ikkoordinat biżejjed biex tkun effettiva. Imma din naħseb naraw mbagħad fl-iżvilupp leġislattiv ta' dan kollu. Jien għandi fiduċa imma kiku najt ejja noqogħdu attenti minn ċertu problemi. Dan huwa dokument fantastiku, Iva, li qed jiġi approvat u għandu eh, u li huwa mimli ħafna iżda mhuwiex verament konkret. Għalhekk ħanalaqgħu. Eh. Jekk il-Kummissjoni timmonitorizza il-proċess, tkun ħaġa tajba jekk inżommu miftuħin ukoll. Il-petizzjoni, inżommu miftuħa l-petizzjoni u nippruvaw nitolbu lill-Gvern Spanjol u l-Ministeru tal-Ġustizzja jew dak li huwa responsabbli għal dan, speċjalment eh, dawk li huma responsabbli biex Anzi għaliex flittra tagħna għandna ngħidu iva grazzi aħna kuntenti li għaw l-ewwel tweġiba għad ħassib tagħna u l-żjara tagħna fi Spanja għaliex jiena din ninterpreta bħala tweġi żjara tagħna mhijiex fil-fatt imma jinek ninterpreta. Aħna kuntenti dwar dan imma fl-istess ħin nixtiequ li nbqgħu informati għaliex aħna għandna ħafna tħassib tant huwa importanti għalina. Aħna verament nixtiequ li nkunu informati dwar passi pożittivi li qegħdin isiru biex dan isir. Jien naħseb li din tkun reazzjoni sabiħa minnaħa tagħna u tgħinna nifmu li aħna maħniex dizappuntati li l-affarijiet ma sarux, l-affarijiet mhumiex lesti le ma sarux. Għalhekk qegħdin nattakaw, grazzi. Thank you very much and that concludes my list of speakers. Grazzi Bekinar u eh, billi sadar kellima għandur l-ura fuq il-petizzjoni ti nixtieq eh, li xaħat minnkom jieħu l-kelma għal żewġ minuti biex tagħtu reazzjoni ta' malajr eh, għal dak li intqal. Eh. Sí, muchas gracias. Mire, eh... Grazzi ħafna mela brabta ma ħaġa importanti ħafna. Aħna għanna biss żewġ possibiltajiet fil-każijiet tagħna, ġviri l-parti tad dokumenti u l-provi. Il-parti tad dokumenti hija kontrollata 100%. Il-provi wkoll. Għawek għanna rapport tal-Istitut Nazjonali tal tossikologija Jina sfortunatament għandi ibni mitfun f'żewġ postijiet differenti, m'għandix possibilità f'dan ir-rapport li nidentifika mhux biss fil-każ tiegħi, imma fil-każijiet kollha li jiena naf ta' eżumazzjonijiet li saru. Eżumazzjonijiet li fihom ma kienx hemm fdalijiet, eżumazzjonijiet fejn sabu fdalijiet li ma kienux ta' dik il-familja partikolari. Jiena f'dan ir-rapport minn qed nirrikonoxxi la data dat wieħed data wieħed ta' familja Spanjola. M'hemmx referenza laqas referenza waħda għall-ebda wieħed mill-każijiet. M'hemmx f'dan ir-rapport u la darba il-parti ta' dokumenti hija kontrollata 100% jena nixtieq li l-unika provi li jibqaw lil familji huwa li juru li t tfal tagħna ma mitux u mhumiex mitfuna fejn huma mela aħna rridu segwitu, aħna rridu responsabilta li għandha x'taqsam mar-rapporti li huma preżentati quddiem dan il-kumitat għaliex din hija kwistjoni ta' statistika intom irċivejtu l-istatistika fl-1991 ta' ta' tal- ta' tfin u ta' tfin ta' tfal fl-1991 jien sibta mm, kombinazzjoni jiena bħala petizjonarja u bħala om li jtfittex il-bina li jinsab żewġ posti differenti. Da' kollox li għandin ngħid, grazzi. Thank you very much and thanks to all of you for being open. Grazzi tal-li kontu ta' stante miftuħa kuraċ kbir f'din eh, id-batija kollha li titkellmu hekk eh, proset tal-kuraġġ tagħkom. U eh, nixtieq ngħid li l-petizzjoni ħadd inżamm miftuħa u nibagħtu dan ir-rapport wara il missjoni ta' tfittxija ta' fatti eh, l-Avukat Ġenerali eh, biex eh, nkomplu nimbutaw, monitoraw is-sitwazzjoni u kif għad nabru il-mezz Mejju tal-2019 mill-informazzjoni li għandna ġala darba il-liġi ta' din tolbu għall-implementazzjoni tagħha Naħtar fis possibbli dak nistgħu nagħmlu minnaħa Tana u nħeġġu wkoll lill-partit interessati bħal Knisja Kattolika eh, biex eh, hija tilħaq l-istennijiet ħalli jkun hemm rekonċiljazzjoni din hija xi ħaġa li tot għalina lkoll. Ġifieri lkoll irridu nagħtu l-kontribut tagħna għal eżitu pożittiv ta' proċess tant tant twil ta' każijiet ta' sew diffiċli, każijiet ta' tbatija umana. Anke l-fatt li konxi ta' ġara il-verità adappitata teliberana u rridu nemlu illi anke f'dan il-każ il-verità ħaderba. Grazzi, grazzi tal-li vjaġġajtu għamil hawnhekk fi Brussell għasir lil Ġud, kollegi, lis segretarjat partikolarment lil Karolina li ħadmet bil-sena barra fuq dan il-każ. Issa, naddu petizzjoni li jmiss, però nħallikom Anzi, ħana tiftit minuti biex dak li jħorġu, jħorġu ħalli nkunu nistgħu mbagħad nattakkaw. Kont li jmiss l-aġenda. is very, very nice. So, colleagues, let now take a deep breath and go to the next item, 31 on the agenda. Grazzi se jena għaddu għal petizjoni 154.31 fuq l-agenda tagħna fuq eh, regolament Ewropew għat-tikketti eh, fuq il-prodotti li jindikaw l-oriġini eh, għal prodotti tal-prodotti tal-ikel. Kif tistaw taraw dan il-komitat eh, jindirizza kwistjonijiet tassew vari mela. Għanna għalbu l-paġna u nbidlu suġġett kompletament nixtieq eh, nilqa qafosna lil Roberto Moncalvo intiħi l-kelma għal ħames minuti, jek joġbu. Għadu għattajba, għanna l membri tal-komitat eh, nirrepeti eh, President Wikstrom, rappresentant della Commissione Europea, l-għadwa tajba naħseb eh, li rridu neħdu nifsew eh, biex nbidlu is-soġġett wara l-istorja li għedna smajna, pero rridu namlu dan, u għallura ħanetkelmu dwar li kien differenti. Nitkellmu dwar l origini tal-ikel eżattament, qed nitkellmu dwar petizzjoni stop ċibo falso daqsek ikel falseve Aħna bdejna nazbu ma' kol diretti li għal Konfederazzjoni Agrikola Taljana, kif ukoll eh, li testendi għall-Europa ehm, l-iktar minn 200.000 600.000 1600.000 għanna regolament 1169 eh, tal-2011 den eh, eh, dan la bosta regolament ma kienx jirrobna regolament li jħorna isu għu ta' sew imbiet għal diversi drabi dan il-parlament fil-leġislatura tijaw niftakar eżattament tlet darbiet illi indika illi għandu jkunem l origini bil-fors tal- prodotti din tkun inkluża fuq it-tikketta fuq dak il-prodott. Għalhekk aħna bdejna din l-inizjattiva daqshekk ikel fals u għal daqstant eh, ġara però l-apposta regolament sar fil-fatt regolament eh, regolament li sar l-2018-775 illi eh, nafu illi daħal fis-seħħ U għalla sant nħossu illi dan ma jwġibx mux biss għal punt li għet res u ma koll l-esigenzi li għet jitolbu l-ċittadini, il-bidewa Ewropej u ma jwġibx għas għal esigenzi ta' ħafna gvernijiet ta' stati membri illi għazlu illi fil-fat jihdu triq eh, ta' standards nazjonali għal tikketti obbligatori għal prodotti ta' rikele Sissa, disa pajizi l-axar li resqu eh, propostijiet ta' dan it-tip Spanja u l-Awstrija. U għavju għal daqstant li eh, rridu naraw li konna u d qudiem fejn nindikaw l b b'mod obbligatorju għal kull tip ta' prodott eh, maħsub għal l-ikel. Irrid tkun hemm regoli, regoli armonizzati fuq livell Ewropew dak li neħtieġu. Dastant aħna isna partikolarment fdaw l-aħħar xhur ibda bix-xahar ta' settembru illi fih isna li din tema ta' tikketta obbligatorja tal-oriġini tal-ikel illi hija l-oġġetta din il-petizzjoni tagħna tieħu dimensjoni Ewropea ġifieri ma naħdux biss realtà taljana, bofa bafazona fuq li twildet l-Italja, però tassumi din l-inizjattiva dimensjoni Ewropea u allura nedejna inizjattiva ċittadini Ewropej bdejna ġbir ta' ferem illi beda fl-4 ottubru li għadda f'Ruma fl-Italja ħajkuna sena U eh, fimkien ma sħab tagħna bosta stati membri eh, dejna l-inizjattiva tal-ġbir tal-ferem eh, u dan kollu biex il-nixprunaw l-Kommissjoni tkun ambizjuża biex tara illi jiva għanna dan il-regolament wieħed wieħed sitta illi ilu hemmhekk imma fl-aħħar mill-aħħar permezz ta' regolament implementativ 2018 manna xejn ħlief tikketti fakultattivi, xejn obbligatorju. Jena ħana hawnhekk, però nixtieq nirringrazzja tassew ehm, l ehm, bosta Maps eh, u oħrajn li appoġġjaw lil din l-inizjattiva tagħna Stop Xuba Falza qed nara lil eh, Sorda li appoġġjana Eh, għaw koll Eleonora Evi li u koll nixtieq nirringrazzja li hija t trasaq din il-petizzjoni għal attenzjoni tal-Kumitat Peti. Minkejja kej fatt li eh, il-Kummissjoni minnħa tagħha provat eh, biex nejdu hekk id-dibattitu fuq il kustjoni Grazzi. Grazzi. U issa għanna l Aleksandra Nikola Kopulu interessante. Grazzi, Signora President, tal-li tajtni l-kelma l-ewwel netta hawnhekk għandna żewġ suġġetti li qed niddiskutu. It-tikketta obbligatorja għal kull għall-oriġinijiet ta' kull tip ta' ikel kif ukoll ir-regolament implementattiv tal-Kummissjoni li jagħmel referenza għal indikazzjoni obbligatorja tal-ingredient primarju tal-ikel meta l-oriġini tal- prodott ehm, fatta tal-ingredient u li jenid varja mill dik tal-prodott. Issa, xeqnejt li ehm, l-obbligatorietà ta' tiketta ġiet diskussa b'mod intensiv meta konna qed niddiskutu regolament fuq l-ikel. Fil-fatt aħna sedinna li l-bosta stati membri li kienu favur l-introduzzjoni ta' indikazzjoni obbligatorja tal-oriġini tal-ikel għal ċertu um, ikel, pero oħrajn ma kienux. Li għax ħasbu, illa li xqalu li jem ħafna, jem um, kussjonijiet ta' suq internu, jem ħafna burokrazija marbuta ma' dar proċess. U għalek, aħna, Eh, deċidejna nestendu l-obbligatorietà għal ċertu eh, komditajiet, li binet eh, prodotti ta' ikel, ta' laħam, laħam frisk, imma għal prodotti oħra mbagħad għal ikel ieħor deċidejna illi ikun hemm rapporti u naraw naqraj il-fattibilità dwar natura obbligatorja tal-oriġini, ta' tiketta tal-oriġini. Il-Kummissjoni għamlet xola u wasalna għal konklużjoni li approċ volontarju kien aħjar minn approċ obbligatorju. Fl-istess waqt aħna ħdimna fuq l-implementazzjoni ta' rekwiżit ieħor illi jipprova jistruttura l-etiketta ta' oriġini obbligatorja. U biex dan ikun hemm informazzjoni fuq eh, l-ingredjent primarju u l-ingredienti l-oħra indikati fuq il-prodott vera li qed nagħtu ċertu flessibilità Il-petizjonanti qed jgħidu però li hemm nuqqas informazzjoni dettaljata però nixtieq nfakkar li diġà l-għad bażiku eh, jipprovdi biżiet jipprovdi ħafna flessibilità anzi billi jagħti eh, possibilità li l-operaturi eh, fi settur tal-ikel billi jgħidu jistipulaw l-oriġini tal-ingredient primarju kella jgħidu li l-oriġini tal-ingredient primarju huwa differenti eh, minn dak tal-prodott aħari. Eh, Il-Kummissjoni tilmenta wkoll dwar eh, anzi petizjoni tilmenta dwar l-IGPs eh, hawnhekk fuq dan il-sujġet eh, il-regolament implementattiv tal-Kummissjoni għal eh, kontra dak il qed il-petizzjoni ma teskludix il- ma tikkontradixxix il-destinazzjoni ġeografika jew kella ħarsien għall-indikazzjoni ġeografika U dawn ir-raġunijiet tistgħu issibuhom fil-premessi ta' regolament. Regola il-premessi 6 u 7 li jsemmu b'mod ċar li hawnhekk għandek xi ħaġa li taqa' taħt il-komplikazzjoni għandek suġġetti li taħt il-komplikazzjoni ta' din ta' dan ir-regolament. sal li ma ġiex evalwat l-impatt li ħajkun hemm għal dawn it-tip ta' kategoriji wassal biex aħna neskludhom temporanjament eh, u ħajkun hemm regoli speċifiċi li ħajġu adottati fil-ġejjieni għal dawn il-kategorija ta' prodotti. Għal dan sant aħna nemnu illi l-qafas kif inhu eh, wieħed sodisfaċenti biex nindirizzaw il-każijiet kollha fejn il-konsumatur jista' ikun eh, Zvijat eh, nafu li hemm ċertu eh, stati membri li diġà adottaw eh, ċertu skemi nazzjonali, temporani li ħajaqgħu ħajtneħħew meta l-att implementativ tal-Kummissjoni jidħol fis seħħ ġifieri f'Mejju ta' l-2020 Imma nixtieq ngħid li d derogazzjoni ta' dawn ir-regoli nazzjonali u waqusa mill-att ta' tagħna jkopri kull każijiet ta' ikel u nafu li hemm l-indikazzjoni obbligatorja ta' ċertu ingredienti fostom eh, ingredienti ta' ħalib, ta' laħam f'ħafna każijiet mhux kollha. U meta l-oriġini huwa differenti mill- u l-oriġini tal-prodott aħħari. Grazzi ħafna dak eh, illi tnara, ma tanċaw eh, kollegi fis-sala, però hemm numru ta' Taljani Eleonora, nibdew bik. Dik joġbok, grazzi, Sena President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti u da kollha li iffirmaw din il-petizzjoni l għalija xeħet nishtu dawl fuq tema illi suppost ċittadini Ewropea kollha għandhom għal-qalbhom eh, dak li nieklu l-ikel. U l-fatt illi l-ikel fl-aħħar mill-aħħar eh, mhux iġa preżentat lil konsumaturi b'mod ċar. Eh, u dan irridu ngħiduh kif inhu, rridu nejduħ bieċar li regoli Ewropej ma tunix din ċertezza li nistaw nażlu prodott u nkunu ċerti illi il-prodotti li aħna qed nixtru ġej mill-oriġini dikjarata għalfejn, għela li għax etiketti mhumiex daqshekk ċari. U tassew nistaġeb meta nisma' l-Kummissjoni li tibqa' tinsisti dwar dan il-mekanizmu volontarju ta' etikettjar tal-oriġini tal-ikel bħala l-aħjar prassi bħala laqwa strateġija li għanna nadotta u ma naħsibx jena u mux wahdi 70% ta' ċittadini Ewropej jemnu dan permezz ta' sħariċa ta' l-Euro Barometer permezz ta' soċazzjonijiet tal-konsumaturi illi qed jgħidu li jrid tkun hemm iktar trasparenza, iktar traċabilità tal-prodotti illi huma jixtru qed nitkellmu l-ewwel qabel kollox dwar l-ikel. U sorpriża wkoll illi l-Kummissjoni ehm, tieħu daqshekk eh, modda sekk leġer eh, dan l-att implementattiv illi daħal fis-seħħ u din is-sena eh, u qed tgħid isma' minna passel qudiem u et nitfaw l-obligu eh, tal-indikazzjoni eh, tal-oriġini ehm, tal-ingredient nijem jew jekk eh, din l-oriġini differenti differenti ehm, mill-prodott ehm, U għetejdenna ma nafx li futur mux preċis tukunem hemm wara wara evalwazzjoni għal-ċittadin, il konsumatur jistaj jserraħ moħħu. Jena xenejt li eh, l-att leġislattiv li hemm seħħa eh, mu jiex bizzejiet, eh, naqbel illi dan il regolament implementativ u għavag wis u għandna u wieħed disa seba' tal-2011 illi wieħed wieħed sitta disa illi ehm, ma jwġibx bizzejiet ta' ċertezza li qed jistennew u seħan il-moħ li qed jistennew iċ-ċittadini meta jixtru l-ikel. Rajna wkoll kemm damet eh, biex tirreġixxi l-Kummissjoni. U allura dan jikompli jitlob eh, mobilità, mobilizzazzjoni minn ħatana, aħna ħriġna b'riżoluzzjonijiet biex inkomplu, niġġieldu, jkun hemm iktar trasparenza fit-tikketjar, imma wkoll l-istess trasparenza li jitolbu ċittadini li permessa dawn l-istrumenti li bihom li liħinhom bħal petizzjonijiet Dan huwa eżempju ċar li għan qodimna. Għanna inizjattiva ta' ċittadini Ewropej illi Jiena konventa li ħataqbes il-miljon firma biex bekk il-Kommissjoni tbiddel ir-rotta fuq tema tant importanti. Nara billi ngħid sempliċement illi rridu nieħdu azzjoni liex qegħdin f'mument kruċjali l-Ewropa ma tistax ma tismax il-vuċi ta' ċittadini, tistax tibqa' tinjarhom għaliex importanti illi nġibu l-ura dan is-sens ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea dawn iċ-ċittadin illi qed jitolbu b'saħħa illi eh, ikun hemm il-ħarsien ta' saħħithom imma wkoll ta' prodotti illi jixtru eh, u ma jagħmlu għażliet eh, konxi Ma jrid ikun informati sewa, jidispeċina ta' sewa li kollegi ta' stati membri oħra u kollegi konazzjonali eh, li mhumiex qegħdin hawnhekk, eh, vera petizzjoni Taljana, però jkolli ngħid li hija ġlieda Ewropea. Din l-Ewropa tagħna jrid ikollha eh, standards illi jistgħu ehm, jirreżistu l prova ta' żmien u nittama illi bekk naslu għall-Ewropa viċin ċittadin. Thank you very much, Eleonora. Mela Grazzi. Is-sorċirja. Din hija tema tassew delikata. Din hija xi ħaġa li tmur lil-lin mikus-sena tal-ikel. Nasab li hawnhekk però l-Ewropa Et ehm, konta dirxi li nifissa, et nejdu li aħna renju ta' trasparenza, allora rridu nibdew minna, ma ejja nkunu trasparenti, et nejdu isma, eja nkunu f'bini tal-ħġieċ, eh, nitrasmettu online, nisedu titana biex kullħat ikun jaf kollox, x'qed nam, et niddiskutu, ma dawn it-talbiet li ċetadini jagħmlu, ġifiri, jkunu jafu eżattament x'qed jeklu. Ma l-Ewropa tgħidilhom isma' eh, da mhux obbligatorju, eh, Dina ħalluha fidejn eh, min joħroġ eh, il- fidej l-operaturi li provdu dan li kell, eh, jekk iridu jitfod informazzjoni jew le fuq etiketta. Imma nafu aħna li nejdu aħna dak li neklu allura jagħmel sens dak li qed jitolbu ċittadini, għal ċittadini x'qed nitolbu li ikunu nafu x'qed nieklu. Din l europa ta' trasparenza e tkun trasparenti anke fl-impożizzjonijiet tagħha, e ġifieri e li dawk il-prodotti illi e, aħna nieklu, aħna kunu nafu minn fejn ġejjin, u l-fatt li kummissjoni qatt m'għamlet dan, huwa l-fatt li ma tilqax din mhux mhux qed tifhem dan il-punt daqsant sensittiv ta' tħassib qawwi dan. Ma nistgħux nibqgħu sistema volontarja, be, eżiza rappresentanta tal kommissjoni problema mi, miex il-fat li dak li produċi eh, ikel partikolari, eh, inti il-problema mux il-fat li eh, mm, Kwissjoni hija li ma tħar li tara li mhux qed tħares il dawk li jra tippruvaw eh, jiżgirċaw eh, mill-fatt li m'għandniex eh, minna fatt li m'għandniex obbligatorjetà u dan jgħod biss mhux għat Imma għal Gregi, għal Franċiż u għal oħrajn, jekk inti m'intix obbligat li tgħid l-oriġini ta' dak il-prodott, ma nafx jiena, mhux biss qed ninsew id-dritt ta' ċittadin li jkun jafx qed jiekol imma wkoll produtturi żgħar li huma jipproduċu l-affarijiet kif supposta u jixtiequ li jgħidu isma' l-prodott tiegħi ġej ehm, u jirrispetta minn l-oriġini eh, tijaw. Eh, eh, nemmen li r-rabta ma' territorju hija xi ħaġa ta' prodotti ma' territorju, hija xi ħaġa ehm, importantissima jekk irridu nibqgħu kompetittivi, jew ħanamlu jew ħanamlu obbligatorja għal kulħadd levanti minn fejn ġejjin, mill-Amerika, mill-Asja, Jien ma nafx, jew nkella ma nkunu ma nagħmlu xejn ma nkunux eh, kompetittivi la li għax jekk irridu kompetittivi eh, mal-kwantità ta' oħrajn. Eh, ma nafx naħseb diġà tlifnija l-ġlieda mill-bidu aħna rridu nġildu, rridu nisħu fuq il-kwalità u allura għan obligi jekk jena qed kol prodott, prodott li suppost ġej minn li għandu tali oriġini, rrit nkun ċert illi ġej minn emmek. Jena, tassew eh, eh, Dispjaċuti li l-Komissjonu ma tifem ġedan, jekk l-ispej eh, sema tazzar illi jadegwaw ruħom u jinkludu fit-tiketta tagħhom isma' dan prodott għandu tali oriġini Eh, jekka jihdu dal-impenn zet ta' qabel maħrajn eh, li jinjaraw jipruvaw iduru ma' regoli, allura rridu naraw illi eh, intom xaħġa illa li għax għawnek għanna l-Italja, l-Italja li hija eżempju li hija vittma minn ta' għoddim għal prodotti li jinsemaw taljani ma mhumiex verament taljani, ma dan kif qed ngħidha nagħmluh mhux biss għal-Taljani ma l-Franċiżi għal-Griegu oħrajn u kif għadna dan irridu nagħmluh f'ġieħ trasparenza jekk xi ħadd e, e, Taljan irid e, jixtri il-żejta zebuġa, rrit jara li jekk jixtieq jixtri Zejta zebuġa Taljan jiex zejt ta' zebbuġa taljan, ma' mux jispeċa jkun obbligata jiex zejt ta' zebbuġa minn Spanja, jew nkella zejt li ġi prodott fil- mm, fil-ċina, un-bat titfallu tikketta li ġi prodott band oħra. Is-sur Tamburano. Jek jorġu. Si, grazie, President. Grazie ħafna, Sinjora President, mux ħantaw għara li xil-kollegi tijaj verament spiegaw b'mod ċar li ma huma xini l-kwistjoni eżattament. Jena xtaqt nżid xi ħaġa għaliex aħna tkellimna dwar il-ħarsien tas suq intern. Is-suq intern, il-ħarsien tas suq intern, eh, hemm is-suq ħieles. Imma jena għodu attenti għalli xawek edin mbagħad naħarbu mill-libertà tal-konsumatur favur idea ta' mm, suq ħieles. Anzi jena nsejħila iżjed mill-libertà eh, tal-konsumatur, il-libertà tal-ċittadin, għax iċ-ċittadin irrid ikun ħieles li jażel il-prodotti li huma l-aħjar għalih skont dak li jixtiequ. U hawnhekk qed nitkellmu fuq il-prinċipju ta' trasparenza. Libertà u trasparenza huma punti ewlenin, kliem ewlenin li għandhom imexxu l-qudiem l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea ċertament irridu naħdmu biex nerġaw nirbħu il-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u li kell huwa wieħed mill-kwistjonijiet li huma li żjed għal-qalba ta' ċittadini għaliex li kell ovvjament ifisser anka saħħa. Għalhekk li inti tkun taf minn fejn ġej prodott jekk hux ġej minn barra l-Unjoni Ewropea jinkella li ma pajjiż l-Unjoni Ewropea peress li hemm ċertu leġiżlazzjonijiet li għandhom x'jaqsma l-użu tal-prodotti fitosanitarji, pestiċidi, eċetera, mhumiex l-istess l-Unjoni Ewropea kollha kemmi, Għalhekk il-fatt li il ċittadini kun jista' jippremja dawk il-pajjiżi li jużaw l-aħjar protokolli għalih hija mod li nistgħu nimxet nitkellmu fuq libertà, trasparenza u meritokrazija, ġifieri tippremja li dawk il-pajjiżi produtturi li jistgħu jgarantixxu saħħa aħjar. Issa argument ieħor li forsi kultant naħarbuh, aħna l-koll nafu il-rapport, l-aħħar rapport fuq it-tibdil fil-klima, iċ-ċittadina li jista' jkontribwixxi anka fit-tibdil tal-klima meta jazel ċertu prodott jekk jażel prodott li ivvjaġġa l-inqas. U din hija xi ħaġa li tista' tinkiseb bl-indikazzjoni tal-provenjenza tal-prodotti fejn ġew koltivati jekk fil-fatt vjaġġawx eluf ta' kilometri jew le għaliex kull ċaqliq tal-merkanzija tfisser ċertu ammont ta' emissjonijiet. Għalhekk hemm ħafna ħafna argumenti li appoġġaw din ir-rida tal-petizzjonanti tagħna bħala deputati kif ukoll ta' ħafna ċittadini Ewropej mhux biss Taljani li talbu li dan isir. Grazzi. Grazzi ħafna u jina nesta naddi l-kelma l istur Monkalvo għal darboħra għal kumment ħari minna ħatiju. Iva, grazzi. U grazzi l-parlamentari kolla li tkellmu. Grazzi għal kummenti tal-President, jina naħseb li għal darba oħra, anka l-intervent ta' dalodu tal-Kommissjoni tikkonferma li hemm nuqqas ta' rida li wieħed ikun eh, f'sintonija ma' dak li jridu ċittadini Ewropej. Iġri, mux biset nitkellem fuq ċittadini eh, taljani imma Ewropej. Jina xe nfakkar l kulħadd li dan il-regolament 775 tal-2018 titħol fis seħħ kważi b'dewmin ta' erba snin meta mqabbel ma' dak li hemm miktub Eh, fil-regolament 100 1169 qed jasal tard u qed jasal ħażin għalhekk jiena konvint dejjem aktar eh, speċjalment wara dak li smajt dalodu li l-għażla ta' dawk il-200,000 firma ta' stop għall ikel falz huma l-punt ta' għall-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li aħna nidejna hit original eh, eat original .eu fejġbarna il-firem u dinija l-evoluzzjoni tajba sabiex nassiguraw li il-miljun ta' firma li aħna ħankunu qegħdin niġbru f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jobbligaw l kummissjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea sabiex tagħmel diskussjoni vera li twassal ukoll għal bidla fir-regolament bażiku wieħed wieħed biex jagħtu l ċittadini dak li jridu ġifieri etikettjatura etikettatura eh, obbligatorja fuq l-oriġini tal-ikel li eh, qed f'periklu. U jiena nispera li jkun hemm biżejjed ħin għal dan għaliex dan id-dibattitu grazzi għal firem li iġbru ikun jista' jibda qabel it-tħul fis seħħ ta' regolament 775 li huwa regolament ħażin li palma qed miexi f'direzzjoni bil-kontra ta' dak li jixtiequ ċittadini. Grazzi li kumitat tal-petizzjonijiet tal-li tajnu tawni l-opportunità nitkellem illum u nittamaw li s-suġġett politiku ta' tikketatura anka permezz tad deċiżjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-lum jista' jibqa' suġġett eh, jaħraq fiħdan id-diskussjonijiet anka fix-xhur li ġejjin eh, l-aħħar ftit xhur ġifieri ta' din il-leġislatura. Grazzi. Naħseb li sa wasal il-ħin li nalqu naħseb li il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa, għandna nibatuha Eh, sabiex ikun hemm opinjoni minnaħa ta' Envi u Agri. Fil-fatt, diġa tlabna l-envi għal opinjoni u għadhom ma wiġbux għal kien batulom eh, ninfakruhom ħalli batunna l-opinjoni u anka l-agri rridu nibatuha biex naraw ir-reazzjoni tagħhom u jekk jistgħux jatuna eh, mod kif nistgħu nimxu qudiem. Nistgħu nagħmlu dan? Eleonora tixtieq tagħmel xi kummenti? Iva Kummenzajr, Signora President. Nistaw nżidu kol li nibatu din il-petizjoni l-Kumitat Imko u proposta oħra għal l-azzjoni tal-ġejjeni. Nistaw namlu smieħ publiku pala wirt ta' din il-petizzjoni għal mandat li mis fuq it-tini parti għal tini parti tal-2019 naf li ma nistawx namlu deċizjoni zvinkolanti għal terminu parlamentari li mis, imma xorta waħda naħseb li nistaw namlu suġġeriment u men nebatu messaċ politiku li kun importanti ħafna sabiex l-wir ta' il petizzjoni meċru għal qoddim u natu leħen li ċittadini. U jina naħseb li dan il-kumitat jista' ikollu, eh, jista' jgħid xi ħaġa fuq għadi. Iva, ovvjament nistaw nibatu għaw kol l-Kumitat Imko, su internu konsumaturi, nasib id tajba ħafna. Namlu ekku kol. Nżommu l-affarijiet ek, mela meta nġu biex norganizzaw l-affarijiet intom tafu l-grupp politiku ta'kom jista' jagħmlu permezz tal-koordinaturi għaliex hemmhekk aħna neħdu deċiżjonijiet tagħna fuq affarijiet bħal smih, żjarat ta' sejbit tal-fatti, eċetera la darba inti l-koordinatur tal-grupp tiegħek, inti tista' tippreżenta din l-idea u tara jaqblu xmijak il-kollegi l-oħra. Tajjeb wis, grazzi ħafna, jiena puntwali qed taraw nax il-nofsija preċiż. E, suppost kena nispiċaw illum u dan u l-ħin għalhekk jiena nixtieq nawguralkom il-kontinwazzjoni tajba ta' din il-ġurnata u nawguralkom li kla tajba x'jistħoqilkom. Grazzi.